biex jiċċelebraw da l-lejla. Issa nixtieq nitlob l komissarju Barroso biex ikellimna. Grazzi ħafna, President, Prim Ministru, Tonik Schmidt, onorevoli eh, membri tal-Parlament. Nixtieq eh, nirringrazzjak, eh, Prim Ministru, għal den il- diskors tijak li juri il-vizjoni tijak għall-Europa tkun sigurta u ambientali. Wara l-int għajna, wara l-lezzjoni tijak fotturi ta' sena li għaddit jena kelli eh, twemmin li Danimarka ħatamel kontribut għal proġett komuni tagħna wara li smajt dak li kellek tajdinna llum u l-kummenti li jispirawna dwar l-impenn għal valuri eh, Ewropej u l-metodu Ewropej jena zid konvint dwar dan. Onorevoli membri, aħna nafu, kulħadd kollha nafu eh, dwar ir-realitajiet eh, ħorox li għandna qudiemna fl-Unjoni Ewropea. F'Ottubru ta' sanija il kommissjoni eh, tat roadmap ta' ħames punti għall istabilità u tkabbir. Aħna għadna li kellna bżonn naħdmu flimkien biex nagħtu risposta adekwata għall problema tal-Greċja biex intejbu Eh, il-kapacità tal-krizi nsaħħu il-banek bil-rekabilizzazzjoni biex li ndaħlu eh, politika ta' stabilità u kabir u nibdu eh, governanza zjed b'saħħitha. Għan nkunu ċari minar implementazzjoni ta' risposta adekwata għal krizi tal-zona eura il-prospetti tagħna tkabir ekonomiku mhux ħannaslu għalihom. Aħna l-Komissjoni titlob l-Stati membri biex it-tem dak li huwa pendenti f'dak il-roadmap minn soluzzjoni eh, adekwata għal Greċja u bl-implementazzjoni ta' sistema ta' firewalls. U meta aħna jkollna din eh, risposta eh, ma nix nitkellmu biss dwar disciplina u sanzjonijiet, ħaġa li għanna bżon il-disciplina, għanna bżon ukoll li ninaqdu iżjed u nkunu iżjed armonizzati. Stabilita hija eh, indispensabbli ma għanna bżon tkabbir ekonomiku. L-Ewropa għandha bżon iżjed konverġenza, iżjed solidarita u iżjed tkabbir ekonomiku. Iżjed ma jgħaddi żmien il-msiħba tagħna u investituri internazzjonali qed isaqsu daw il-mistoqsijiet xinu ma l-prospetti ta' għal kabir ekonomiku tal-Europa fi żmien nofsani u fit-tul ħaġa xar li għanna bżon konna eh, risposta adekwata għat kabir ekonomiku. L-Komissjoni la tajt ħafna snin dak li għandu bżon li jisir, imma jankunu eh, ċari. L-azzjonijiet minna ħata l-Istati membri ma kienx ċar u ma kienx adekwata bizzejiet. Jekk aħna serji dwar li nelbu din il-kriżi, allura għandna nkunu serji dwar li neħdu azzjoni deċiżiva dwar it-tkabbir ekonomiku flimkien mal-azzjonijiet li qed nieħdu dwar konsolidazzjoni fiskali u finanzjarja. Allura fejn minn fejn ħajġi dat tkabbir ekonomiku? nħabba li hemm spazju fiskali iżjed zaħir fl ħafna stati membri, ħadan ħaj għandu jiġi milli jkun hemm reformi strutturali ntejbu l kompetitivitana u nagħmlu investimenti immirati. Aħna għandna ntejbu su intern ninvestu proġetti ta' prioritiet iffokati fuq l-innovazzjoni u nieħdu l-żet effett minn fondi li għadhom ma ntefqux u jkun għandna nigwadanjaw aċċess għas-swieq fl-ekonomiji li qed jikbru barra mill-Ewropa. Aħna għandna bżonn nħarsu lejn l-Ewropa reali u nikkonsidraw biss bħala eżempju dan il-punt. Aħna għanna più menu 83 eh, eh, miljon persuna edha u għanna l-istess numru eh, ta' intraprizi zar u medji, jek noħol u l-possibilta għal kull SMI biex joħol u impik wieħed ikonna suċċess. Allura, risposta għal kabir ekonomiku huwa fiż intraprizi tagħna, speċjalment dawk l-intraprizi żgħar u medji. U biex naslu għal dan il-għan huwa biex ikollna iżjed eh, swieq iżjed kompetittivi u flessibbli inqes burokrazija ah, eċċess aħjar għall finanzi dawk huma il-problemi tal-kumpanili eh, l-lum. Ħafna stati membri huma m'għandhomx aċċess għal-finanzjar. Aħna eh, ġafrejna proposti biex nużaw il-fondi strutturali bħala forma ta' garanzija biex nifinanzjaw il-kumpaniji żgħar u eh, medji u kol kapital, eh, venture capital. Nispera li kunem progress din proposta. Aħna u koll għamilna proposti konkreti dwar eh, għad fost iż żada u mill-isfidi kbar tal-Ewropa. Aħna l use Opportunity Initiative nisperaw li fil konsil tal-Jannar nkunu nistgħu navanzaw fuq dawn il-proposti. Il-ġustizzja soċjali hija parti mit-soluzzjoni wkoll. Il-ġustizzja soċjali hija element ċentrali tal-istrateġija ta' tkabbir ekonomiku tagħna għax is-sakrifiċi m'għandhom jiġu asma sew b'forma ġusta fost is-soċjetà. Il-risposta tal-kriżi tagħna mhix kredibbli jekk ma jkun hemm dal-element ta' ġustizja soċjali. Jiena nemmen li d-dialogu soċjali huwa essenzjali f'dan il-sens u jiena għan intaqa' mal-msieħba soċjali it nej li ġej fi Brussell u nispera li namlu jagħmlu l-istess fl-istati membri tagħna kif qabel, il klabbir ekonomiku fl-Europa għandu għannu wessaw il-suq tagħna. Eh, għanħarsu li l-potenzjal nadattaw ċerta miżuri, għempju għafas għal-venture capital, eh, għal-kontratti aħjar, Eh, għafa saħjar għall-online commerce u għall-pagamenti online u għanna naslu għal-ftejim dwar il-patent Ewropew. ħagġa li għanna niddiskutu għal reġin ta' snin. Nispera li n negozjati fuq da għom eh, kmini fil-presidenza daniza. Nittop l-lessa di membri Franza, eh, Germania u Renju Unit li ehm, għandhom isibu soluzzjoni kemm jista' jkun malajb eh, indipendent problema fuq l-uffiċċju. Jiena nħossni mhux aċċettabbli li eh, inizjattiva bħal din qed waqfa fuq nuqqas taftejn fuq fejn ħajkun l-uffiċċju. Eh, għandna bżonn l-innovazzjoni biex nikbru u din l-innovazzjoni ħaġa li qed timxekkla bir-regoli għaljin Eh, li jinnna niprovaw nelbu għal ħafna ħafna snin. Naħseb li wasal biex ikonna eh, vittorja għal sens komun u għall-innovazzjoni Ewropea. Mem, onorevoli membri, ħafna mill-miżuri li għanna bżon ġa edin fuq il-mejda fil strategi 2020. Memx soluzzjoni għal din krizi jekk aħna ma nkunux seri biex fl-implementazzjoni tagħhom. Għanna bżon nkunu konsistenti matul iż-żmien. Għandna nkunu determinati. L-Ewropa, l-strategija 2020 tal-Ewropa mhux ħaġa li tista' tistenna sa 2020 hija ħaġa li għandna bżonn azzjoni issa u ħaġa essenzjali għal dan huwa tkabbir ekonomiku sostenibli. Aħna naqblu ma' Danimarka biex ikonna tkabbir ekonomiku eh, li huwa eh, tajpa l-ambjent. Għanna bżon intemmu l-negozjati fuq eh, l-efficienza ta' enerġija li propozajna s sena jadiet u kol l rob u karbon għal politika fuq da. Għanna bżon ikonna koordinament Eh, għanna bżon eh, li b'dan is-semestru nimplementaw eh, sistema ġida ta' governanza ekonomika għanna bżon nibnu fuq l-ewwel semestru biex nuru li aħna naħdu serji dwar il-bżon li wieħed jirriforma u li aħna disposti li nieħdu nota ta' interdependenza li hemm fost ekonomija tagħna. Il-Kommissjoni avanzat il-pubblikazzjoni għas-servej tal-tkabir ekonomiku biex jippermetti li l-Parlament Ewropew u l-Konsil ikunu jistgħu jiflu l-prioritajiet li aħna identifikajna qabel ir-rebija eh, il-Konsil tar-rebija. Huwa ħaġa essenzjali li niżguraw li jkun hemm konsiderazzjoni fiskali eh, u biex intejbu l-tkabbir u reformi strutturali huma eh, proposti fis servej jiġu segwiti b'forma determinata fl-Unjoni Ewropea kollha. Onorevoli membri, L-aspetti tal-governanza tal-agenda ekonomika hija ħaġa li ħajkunu jibqgħu importanti aħna nisperaw li nikkonkludu n-negozjati fuq il kompakt fiskali ġdid li ġie diskuss fil-Kunsill Ewropew fil-Deċembru li għadda. Jiena konvint li l-Presidenza Daniża ħajkollha rwol eh, kostruttiv biex taġixi bħala pont bejn pajjiżi li qegħdin fuq barra u fuq ġewwa tal-żona Ewro il-Kommissjoni li l-Presidenza Daniza mhux biss rispetta l-prinċipi ta' unità bejn l-Stati membri, imma wkoll ir-rwol leġittimu tal- tal-istituzzjoni tal-Unjoni Ewropea eh, eh, dan ftehim. Ħajkolkom responsabilta wkoll biex tavanzaw żewġ proposti dwar governanza msaħħa għal-żona euro. Proposta li għamlet il-Kommissjoni f'Novembru u l-artiklu 136 eh, ta' trattat dan kien bena fuq dak li ġif maqbul ġiġa fil-six pack Il-presidenza daniza u koll meċi il-negozjati fuq il-multi-annual financial framework dawn id-dibattit u taħtidit mux ħajkunu sempliċi fil-klima li għanna, imma naħseb li huma kwilibrati, huma ambizzjużi u realistiċi. Jena għandi kull fiduċa li ntkun tappoġġa l-esforzi tal-Komissjoni biex eh, t-simplifika l-budget u nifokaw fuq riżultati tangibli għal ċittadini tal-Ewropa. Mela nixtieq nagħlaq billi ngħid xi ħaġa fuq dwar l-ambizzjonijiet tagħna għal Ewropa eh, b'sigurtà. L-Unjoni Ewropea hija post differenti minn għaxar snin ilu meta d-Danamarka kellha l-Presidenza l-aħħar darba. Dak iż-żmien jekk niftakar sew jiena parteċipajt bħala Prim Ministru ta' pajjiżi dak il il-Kunsill eh, storiku f'Copenhagen, id-Danimarka eh, eh, ħadet parti f'diskussjonijiet u dibattiti li permettit li għaxar membri ġodda jingħaqdu bl-Unjoni Ewropea. Id-Danimarka użiet li għand urit li għandha impenn ma' sitwazzjoni miftuħa appoġġat l-saħħaħ l-Unjoni Ewropea u l-rappresentanti u s-servizz estern fid-dinja. Nipretendi li l-Unjoni Ewropea ikolla rwol ta' tmexxija fuq kwestjonijiet ta' żvilupp sostenibbli. Aħna ħadna gos bil-intenzjonijiet ta' Presidenza l saħħa eh, eh, eh, ftehim ta' Schengen u sistema komuni ta' azil. Jiena nixtieq nuri l-apprezzamenti għaj ta' deċiżjoni meħuda mill-Prim Ministru u l-Gvern ġdid ta' Demarka li jirrispettaw il-moviment ħieles fl-Unjoni Ewropea. Biex nagħlaq Prim Ministru, Janik Schmidt, permetti li najt li zvizminijiet ta' sfida bħal dawn jena zgura li l-Europa ħat beneficja mill-attitudni innovativa u miftuħa tal-Danimarka. L-sfidi huma kbar, il-programm huwa kbir ukoll, imma b'approċċ sew u bil-appoġġ tal-istituzzjonijiet l-Unjoni eh, Ewropea oħra, il-Presidenza Daniża tasal għall-oġġettivi tagħha u nawguralek kull suċċess. Grazzi ħafna. Vielen Dank, Herr Barroso. Ich eröffne nun die Aussprache. Grazzi, eh, Sur Barroso. Issa għal-IPP għanna Sur Joseph Dole. Ħames minuti, Signor. Sur President, kollegi, sur... Eh, <clears throat> mm, meta tkun inti qed firridni tal-Kunsill Ewropew f'dan iż-żminijiet mhix ħaġa faċli. Imma inti għandek esperjenza bħala deputat Ewropew, Sinjura Prim Ministru, jiena naħseb li inti lesta u tajba dan ix-xogħol. Sinjur President, jiena naqbel mal-erba' prioritajiet li inti b'mod klassiku tkellimt fuqhom ġifier responsabilità, dinamiżmu tal-Ewropa, is-sigurtà u l-Ewropa ħadra. Ovvjament dawn l-ambizzjonijiet jiena naqbel moħħom imma kulħadd hawnhekk jaqbel li il-Presidenzi ma jażlux l-aġenda tax-xogħol tagħhom. Hija l-attwalità politika ta' da' żmien li tiddetta kollox. Inti għandek bżonn li tkun presidenza iktar politika mħabba li hemm ħafna affarijiet qudiemna li huma ta' sfida. Għalhekk jiena nitlob lilek u l-presidenza tiegħek biex taħdem id fit ma dan il-parlament li inti taf tajjeb, imma jista' jkun li, li naraw li dan il-parlament jaħdem aħjar. Inti taf kif l-affarijiet imorru f'dan il-parlament. Jiena bil-grupp tiegħi naqbel li jkun hemm eh, xogħol leġislattiv tajjeb u li jaħdem tajjeb. Imma nafu il-problemi li għandna eh, qed nifaċċjaw dan l-aħħar li u li xekluna. Eh, sabiex id-dekmarazija taħdem tajjeb u iktar trasparenza hemm bżonn dan li naħdmu id fit. Jiena naf, Sinjura President, li l-Presidenza tagħha tista taħdem flimkien mal-Kummissjoni mal-Parlament Ewropew u ukoll il-Kunsill Ewropew. U jien nerġa' nitolbok għal darbora li inti tagħmel il-politika għax daw kollha li huma involiti eh, fil-politika għandhom bżonn verament ikunu impenjati fil-linja tal-politika. Presidenza tiegħek se jkun hemm ukoll il-trattat dwar il-budget. Ħafna idea diverġenti f'din il-Kamra tant l opportunitet li għatu anki l-modalità ta' kif jintuża. Għalhekk din il-Presidenza għandha tkun verament mdaħla fin-negozjati u tiddefendi wkoll mal-partner saħħa fil-Kunsill żewġ prinċipji prinċipali dawk ġifiri fuq il-livell politiku imma anki il-fiskalità ta' dan il-baġit u l-metodu tal-komunità Jina nixtieq ngħid li l-grupp tal-IPP ikun jafulek jekk inti verament kun jirnexxilek tara li l-perspettivi finanzjarji jibdow b'diskussjoni tajjiba. Mhuwiex ħaġa faċli għalhekk hemm bżonn nkunu ambizzjużi. Irridu naraw ukoll kif jerġgħu jqumu fuq għajom bil finanzi pubbliċi anki tkabbir ma tajjeb dan imma ovvjament dibattitu importanti ħafna il-fatt li l-Ewropa trid titkellem verament dwar il-finanzi tagħha għal perjodu tal-2014 tal-2020. Fl-Ewropa flimkien ma l-Kommissjoni qed nitkellmu ukoll irridu nitkellmu fuq il-euro it-kabbir. U hawnhekk nitkellmu fuq l-euro komplut, euro li fisser verament ikun ekvivalenti għal euro hemm ir-risorsi wkoll propji jekk eh, kif ħanbaq dan il-parlament naraw li kunem proġetti kbar Ewropej kif jintnefqu dawn il-flejjes jekk inti jirnexxilek li tfihem dawn l-affarijiet aħna nkunu warajk, Sinjora President fl-effiċjenza il-kuraġġ tal-presidenza li eh, kollom juru pajizi li jkunu iżar minn oħrajn rajna eh, fil kastal tal-Polonja li jekk li jrid jirbaħ huwa l-ambizzjoni. Ġifri, anki jekk intom bħala pajjiż għandkom il-politika komuni fil-politika monetarja, naħseb xorta għadha tistgħu tkunu turu ċertu kuraġġ tikkonvinċu l-istati membri li soluzzjoni għal problemi tagħna għandha tgħaddim biktar Ewropa iktar konverġenza naslu aħjar ma' ċittadini tagħna jiena nagħmillek l-isbaħ xewqa tal dan is-sitt li ġejjin. Nirringrazzjakom l-attenzjoni tagħkom. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna Sur Dol. Issa għall grupp tal-Essendi is-Sur Zlovoda. Nixtieq ukoll nieħu din l-opportunità biex nifraħlu bħala issa il-President tal-Grupp ta' eh, Grupp eh, Soċjalisti u Demokratiċi. Grazzi ħafna, Sur President, jiena wkoll nixtieq eh, nifraħ lilek ukoll nixtieq nirrazzjak u kol għal fat li inti tkun se tkun toleranti f'dak li huwa ħin ta' diskorsi. Um, Sinjura Prim Ministru, Sur President, qed nitkellmu dwar l europa f'dan iż-żmien ta' diffikultajiet kbar. Parlament sin nicht di Finanzmärkte Ovvjament fl-Ewropa nis li jiddettaw dawn huma s-swieq finanzjarji u l-aġenziji tal-credit eh, rating agencies li jiddettaw is-swieq finanzjarji. Araw kif jieħdu d-deċiżjonijiet dawn l-aġenziji. Imma fl-Ewropa għanna ma sibniex soluzzjonijiet komuni biex insibu soluzzjonijiet komuni. U dawn li joruna il-credit rating agencies ta' kull-jum, ġifri jekk aħna m'għandniex soluzzjonijiet flimkien, aħna imorru minn taħt. Ovvjament jena naqbel ma dan kollu li smajna sissa minn għandek Sinjura President inti enfasizzajt il-bżon li kuna miktar Ewropa, iktar komunità. Imma irridu mill milli jkollna politika waħda u il-credit rating agencies fil-flaħħar aħbar li smajna minn għandhom orowna li jekk konna politika waħda il-budget mhux se nikorreġuhom Arrawx għalet il-Financial Times. Ġifiri, il-konklużjoni tal-trattat fiskali hija jikonstitwixxi distrazzjoni irrelevanti. U dan għanna nixtarruħ sow. Narawx konsekwenzi jista joħroġ minn distrazzjoni li m'għandix relevanza. Araw x'qed jiġri fir-Rumanija. Araw il-kontradizzjoni fil-politika ta' austerità. Dejjem il-fqar li jmorru minn taħt. Araw fir-Rumanija, ekkux veru dan. Għalhekk jiena nixtieq ninkoraġixxi nappella lil kulħadd biex insibu mod kif niżguraw li jkollna il- mudell soċjali fl-Ewropa mux għet nitkellem fuq riformi li huma neċessari li jisiru, imma għet nitkellmu fuq il-social welfare state li dan qiegħed f'periklu fl-Ewropa se jġib disgwid, se jġib problemi anki drittijiet ta' ċittadini u se naraw li se tirbaħ ir-regola tal-forza bil-pulizija. Għanna għal fuq xiex nirriflettu. aħna dan l-aħħarajn edna fil-program li għanna nkunu l-reġjuni l-iktar kompetittiva fid-dinja kollha għabbażi ta' fuq prinċipji ta' edukazzjoni, ta' innovazzjoni u ta' riċerka, imma naraw il-budgets li dejjem kull ma jmorru jonqsu. U meta nitkellmu fuq ġenerazzjoni tal-ġejjini futuri, inti semmi dan kolli u qed inti tgħid fil-programm tiegħek li għandna bżonn Ewropa li taħdem imma l-Ewropa tal-lum hija waħda tal qat Aħna naqblu kompletament ma dak li qed eh, tgħid li se taħdmu fuq u inti aħna se nappoġġawkom se ngħinukom. Aħna rridu naħdmu fl-imkien naħdmu flimkien mal-trade unions irridu niprotoġu l-postijiet tax xogħol, irridu naraw li kunem żvilupp sostenibbli, naħdmu għal iktar ħarsin tal-ambjent, meta nitkellmu fuq effiċjenza tal-enerġija. Iva, għaliex le dan huwa suġġett li għalina huwa importanti ħafna, irridu nkunu naraw kif ma naħlux l-enerġija. Dak li huwa importanti hawnhekk huwa li nerġa' hemm bżonn ikunu gburin għal darboħra ikonna Ewropa li tkun gburija meta tħares lejn iċ-Ċina lejn l-Amerika u natu, każ kas il-problemi tagħna nafu li sitwazzjoni għaxar sinilu kienet differenti u nixtieq li nerġgħu nkunu gburin għal darboħra mill-Ewropa tagħna. Nispera li dan kunu se nagħmluh wara sitt tal-Presidenza tal-Danimarka. Nixtieq ngħid ukoll li fil-grupp tiegħi tagħna kenna diskussjoni eccellenti. Qabel jiena ġejt elett, nixtieq nirringrazzja il-kollegi Stephen Hughes per eżempju, għax illum edin ma' udin flimkien il- kollegi kollha flimkien mal-Kummissjoni u Presidenza verament għanna għedijat li jvarjaw fuq um, Ewropa iktar ġusta, iktar li tħares l-ambjent, li rridu kollha d-demokrazija kullimkien fl-istati membri, imma lesti wkoll li nkunu li naħdbu fl-imkien biex nersqu iktar lejn din l-Ewropa li nixtiequ. Għalhekk, sinjuri, nixtieq nirringrazzjakom kollha. jina naħseb li issa għandna ordni tajba biex nimxu l fil f'din id-dar tagħna. Grazzi. Grazie Naga Svoboda, das Wort nun für Grazie Sur Svoboda, issa nadu għal-liberali demokratiċi Sur Verhofstadt ta' Grazzi, Prim Ministru, jina naħseb illi li mżol prioritajieti biex noħarġu mill-krizi, na krizi tal-euro minnaħa u krizi madwar il-valuri Ewropej minnaħa l-oħra. Jena naħseb li l-mizuri ehm, li ehm, huma ta' kafka fil ittieħdu ehm, ma tantx ħadmu l-laqat bilaterali bejn Sarkozy u Merkel ma ħadmux eh, dawna eh, is-swieq isom naqarru naqru ġurnata u daqshekk il Il-deċizjoni ta' Standards and Poor's ġiet attakkat mill-mexxejja l-anzi biċċa kbira tal-mexxejja Ewropej. U jiena ma tantx hemm xi fen kbir tal-Aġenzija eh, tal-rating imma naħseb illi miflok noqogħdu ngorru għandna naqraw ir-rapporti tagħhom, naraw il-messaġġ li qegħdu jagħtuna. Għax qed jgħidu, qed jgħidu l-verità Dina dak għal sur Barnier u sur Rejni eh, dispeċini, dispeċini li maqdru għalix meta inti tara u taqra dak li qegħdin jgħidu fil-verità. Eh, standards and Board huwa kollu minnu u ma jgħidu li illi l-ikbar problema fl-Ewropa hija laqda fl-Ewropa u solidarjetà u għat jgħidu wkoll li mhijiex biss kwistjoni fiskali imma hija tam zbilanċ. U tkellmu dwar il-pajjiżi eh, li qegħdin innaqsu l-infiq tagħhom biex huma ikoll jistgħu jikbru. Standards at poor, grazzi ta' ċabċipa, Standards at Poor jgħidu dan. Eh, li qed jgħidu għandhom raġuni li kriżi għadha l-bot għad tfadlilna soluzzjoni sostenibbli. Ejja nkunu ċari, is-soluzzjoni mhijiex hawnhekk qudiemna għal-issa. Aħna li neħtieġi huja Eh, eh, jatib għaqda ta' stabilta, bon ta' stabilta, għalix, għidula li tridu, ma' kollegi, jekk intom tridu illi fil-fat noħorġu minn dan il-krizi dan irid tisa issa llum il-ġurnata. U mhux eh, illum qabel għada. U ġifieri mhux biss dan qed ngħidu, imma qed jgħidu l-Italja il-Primistru tal-Italja fil-Financial Times qed jgħid jiena mhux qed nilmenta dwar id-downgrades tal dawn ir-ratings, jiena li qed ngħid huwa l-problema hija il-djufija fuq il-livell tal-Unjoni Ewropea dik li linja ta' politika llum Mario Monti fil-Financial Times. U fl-istess waqt qed jgħid qed ngħid mhux biss bżonn miljon ġiġi tap tab li eh, fuq dari li proset imma jien għandi bżonn impenn minn naħa ta' Sinjora Merkel u mill-Ewropa għal dwar di tal-Eurobonds u eh, veru m'hemm sostenibilità li tal-7 fil-mija tar-rati ta' interess illum L-unika mod kif dan jista' joħroġ mill-kriżi huwa li jissokta bil tfaddil feru fl-ekonomija tiegħu imma li naqqas ir-rati ta' interess sa' 7 fil-mija fil-suq tal-Eurobonds inkella għadin nitolbu mis-Sur Monti li jagħmel biċċa xogħol impossibbli. Mussew ngħidu li huwa proset tajjeb ibqa' sejjer kif int programmi ta' austerità u mbagħad min-naħa l-oħra inkomplu għaddejjin t interess ta' 7 fil-mija. U t-tieni ħaġa, Prim Ministru, kriżi toħra li wieħed irid jitratta il-kriżi fuq il-valuri tagħna. Mhux biss l-Ungerija ejja narawx qed jiġri fir-Rumanija llum il-ġurnata. Jiena naf li l-Kummissjoni Ewropea bdiet b'qatt ta' proċeduri ta' ksur, il-Parlament Ewropew jitamal billi l-maġġoranza hawnhekk hija biżejjed biex innidu proċedura bażi ta' artiklu 7 fuq it-trattat imma eh, l-aħħar mistaqsija eh, Sur Pitella, Proset, Iva. <laughs> Għatin ħin ġifiri <laughs> sa' sa' Inti Taljani, ma tagħmlu għad il-biċċa tax-xogħol fl-Italja. Mistoqsieti hija din. Prim Ministru, il-Kommissjoni Ewropea fil-proċeduri ta' ksur fisser jridu natu bidu għal artiklu 7. Imma, innik mistaqsitija x'qed jagħmlu l-Kunsill fil-jiem ġejjin. Mistaqsitija sija din ħad tkun fuq l-aġenda tal-Kunsill Ewropew li miss għaliex jiena nħoss illi dan jkun żball jekk inti ma tagħmilx dan qalba tal-Ewropa, l-qofa tal-Ewropa mhux jitkellem dwar il-flus imma dwar il biltajiet u l-valuri tagħna. Grazzi. Grazie, grazie onorevole Verostert, grazie a tutti, buongiorno. Grazie tassew. Issa, nixtieq nislob is-Sur hostat. jekk eh, jista' jwieġeb eh, mistoqsija li sur Gorgani se jagħmillu. Inti għed blue card, jieti president le mela naddu għad-dibattitu l-Onorevoli Rebecca Arms għal erba minuti. President, sehr geehrte Frau Präsidentin, Grazzi President, Prim Ministru, u għonura li li nistan il-akawnek fostna l-lum inti taf eh, li għandek reputazzjoni eh, tajba ħafna, eh, specialment mal-grupp tijaj, għaliex inti ġeja mill- gvern. Aħmar waħda fil-pajjiż tiegħek. U dan u nafu li kienaw dan il-bidu, dan il-nifs ġdid li rajna fi Danimarka meta tlajt uh, fil-gvern u nsi u koll uh, mara skandinava b'saħħita um, li għandafna saħħa u jenna bżonni dinamizmu tijaw, jenna naħseb li jinti jiva mala, illi tafsmur ma' n-nies, għandek ċertu karizma, imma determinata u eh, li taft meċi fuq livellu kol internazzjonali u nasib li satajna biex ukoll toħroġna mill-kriżi bħalissa li qed dejjem minna fil-Ġermanja. Aħna qed nistennew ħafna minnek meta niġu trattat illi konna qegħdin diskutu mill-aħħar kriżi aħna għadin nistanaw eh, eh, li inti huwa approċċ ta' maqdir u koll dan it-trattat li inti u koll tara li li dan għet nitlob wisq minn demokrazija Ewropea inti qed teskludi l-Parlament Ewropew minn teħid deċiżjonijiet imma wkoll il-Parlament eh, Eh, nazzjonali ma tinvolvjomx biżejjed, jiġifieri da ma nistax naċċettaħ mill-lab demokratiku, iżda jiena wkoll nemmen li meta jiġu għal summit tal-Euro illi suppost ser jitlaqa mod informali fil-ġejjini, daħal kontar diffiċli għaliex il- il-bilanċ um, tas statat ħajkunu nfixkla u mħarbta fl-Ewropa x'istgħu ngħidu dwar l-akrobatiċi dawn it-trattati. Din tkun importanti ħafna għaliex dan ħajkollu effett um, um, ta' konsegwenzi Fu ħafna linja ta' politika fl-Unjoni. Dan ġi maqdar ħafna mill ħafna persuni eh, membri onorevoli f'dan id-dibattitu. Għana mhux biss qed inħarsu lejn istabilità monetarju, dan ma dominax il-kriżi, wassal għall-kriżi tmur għall-lar fatt li aħna tifokaw biss fuq il-kwistjoni ekonomika. Kull darba kull plenarja noqogħdu ngħidu li aħna eh, sejrin mill ħazin għall-lar, eh, kriżi li jar mill-summit ta' qabel, ta' mid-dinji, u issa qegħdin anki fil-gazzetti u kol madwar id-dinja xat jajdu li aħna għadin ndaħlu bqija ta' dinja mdin il-krizi, aħna ma nistawx nibqaw sejrinek, ma nistawx nistaw sapportu uħdan. Inti trid bħala president jgħid li uturi li inti trid tagħmel daw l-affarijiet mod differenti. Għamluhom għamilhom daw l-affarijiet, għamilha ċara x'in il-pożizzjoni tiegħek, toqgħodx tistenna sakemm titgħaddi minn nofs il-presidenza, nofs il-mandat tiegħek tal-presidenza biex tgħidilna Aħna nabżonna dawn il ta' investiment issa li dejat tiegħek dwar il-bidla fil-klima. U eh, l-enerġija, l-efficienza fil enerġija dawn il-koll jistgħu jkunu magni li waslu għal tkabbir tax-xogħol eh, u tkabbiru xogħol iżda anti ma stax titlef iktar Nitan eh, nitkellmu dwar il-konstituzzjoni tal-regolament tal-suq finanzjarju. Dan affarijiet li semmew l-lum li naqbel meta tiġu esempio għal eurobonds u l-Redemption Fund dawn u affarijiet li aħna irridu nibdaw naħsbu naħdmu fuqom mill-iktar sfiq. Aħna irridu nħarsu kol lejn dwar il-bunita wahdanija, aħna ma rridu nħarsuwa, imma aħna mux qed neħdu l-pass neċessarju biex naraw li konna bank ċentrali li jaħdem kif suppost. Mux qegħdin nlaħmu li FSF, kulħadd qed jitkellem uh, darba tajf fuq li FSF, kulħadd isemmi rating agencies, kulħadd isemmihom jom uh, up fin. Iżda, laf il-konsil laqas fl-istati importanti. Ma dan wasal għal iktar konsegwenzi ta' fatti. Allura, inti president tal-konsil u prim-ministru għakirġawk għamel ħafna xogħol aħjar bħala mara mill-għamlu l-proġettisturi tijak. Toqgħodx tistenna għadġiċi issa u skont il-twemmin tiegħek politiku meta niġu l-Ungerija li ħajkun dibattitu llum wara sinar. Eh, dan pereżempju huwa każ ta' eżempju eh, ċar fejn il-Konsilju Kummissjoni permettu li kien hemm problema li tkaxkar u id-dum iġġebbet, id-dum għaddejja, ħat ma jmel xejn. U issa għedin ħasu għarres għalija. Issa, xeqt ġri per eżempju fl-Ungarija, kien parzialment responsabilità tal-Konsil u Kommissjoni għax mamlux bizzejet tul il-presenza Ungariża biex ibidlu s-situazzjoni. Grazzi, Signora Hans. Issa naddu għal Martin Kalanan 3 minuti. Skużani, skużani, skużani, skużani, jgħid il-President, għan interrompik. Em blue card. Sinjura Harms, eh, tixtieq eh, twieġeb Iva? Sinjura Morvoj, mela. Jina fimt sew ġifiri Sinjura Harms illi hija l-Ungerija li għandha tort għal dan eh, taħwit kollu li inti kont qed titkellem dwaru fid diskors jew kien l-Ungerija li għanda tort għal krizi u ta' kollox, ma eżattament xandu taqsam il-kustjoni Ungerija li dak li għadda kifet. l-Ungerija u għastat membru ħafna problemi ekonomiċi, il-gvern ta' Sur Orban ma jafx kif joħroġ minn dan l-awċ ekonomiku. Iżda minkejja dan huwa għażel il-rotta ta' xovanizmu mm, nazzjonali uża ċerċ propaganda biex eh, itellef il- eh, u il-membri tal-gvern tiegħu stess milli jaraw x'inhuma l-problemi. E, jiena naħdem ma' garrija u stati membri oħrajn għandhom l-istess diffikultajt jiena nix lesta li nuri solidarjetà imma jiena nemmen li solidarjetà e, mhix xi ħaġa għala kart jitażel kif jogħġbok u inti ma tistax taqbat u tgħid ħanawlu solidarjetà biss u ninsew kol ma għetisi fil-gvern ta' urban. Grazzi, nadu għasur kalana. Uh, thank you, Mr. President. Uh, let me welcome uh, Mrs. Thornik Schmidt to the chair. Grazzi ħafna, President. Nishtiq nilqatu il-Signora Thornik Schmidt. Uh, nishtiq nifraħela uh, li membru tal-familja kien kwasta tal prem Ministru. Dan huwa sorpriża kbira fil-Gran Danimarka hija alleat istoriko u nis fis-servizz eh, Danimarka eh, servew fl-Ingilterra u Renju Unit u Franza biex jiddefendu l-poplu tal-Libja. Napprezzaw dan l-fatt. Eh, nħu gost Danimarka għettuħu l-presidenza f'dan il moment da' kruċjali rib ta' katastrofi ekonomika. Nispera li presidenza dan għamil nitkellem ċar. ħafna drabi jgħidu li eh, fil-politika li zet ħaġa koraġuża u li jitkellem li jgħid il-verità u għasab eh, il-presidenza tkellem dwar l-impatt li eh, financial transactions ta' jista' jkollu fuq il tkabbir ekonomiku fl europa Nispera li nkom tablu li dan huwa hekk u naħseb li wieħed jiffaċċa l-verità dwar l-zona euro u eh, l-aspetti dajfa tal-ekonomija Ewropea minn flok nifacċaw realtà, minn flok nħarsu ntrattaw il problem il-Konsil bdiet tħares lejn korta. Ħana m'għandniex ninsew li aħna eh, qegħdin mux bis krizi waħda ma fitnejn, e, il-krizi tal-euro ta' zona euro jirżi waħda immedjata, ma mannix ninsew il-fat li l-Europa għanda sfida e, fundamentali għal pozizjoni e, internazjonali tagħha qed nitilfu il kompetitivita fis-suq dinji qed naqawlura wara territorji dinamiċi qed noħonqu l-intrapriża u qed nagħmlu regolamenti biex ixekklu l-innovazzjoni. Jekk aħna nixtiequ nastu għal Europa 2020 għanna bżon agenda li tkabbar. Eh, L-Unjoni Ewropea t-foka fuq l-stimulu ta' reforma ekonomiku tiżviluppa s-suq waħdin għalhekk aħna nappoġġaw eh, ċerti mill-prioritajiet eh, tal-Presidenza Dinamika fuq il-Malti Annual Framework aħna nħossu li dan tiġi użata biex konsolidaw l finanza publika li nħarsu li budget li ħarsej d-dim u mhux lura li tkun eh, eh, effikaċi kif hemm fil-programmi ħagġa tajba. Aħna nħossu eh, bżon li l-istati membri għandhom ikunu realistiċi dwar il-budget tal-Unjoni Ewropea. Għanna bżon li nifrizaw il-budget u għanna bżon nifukaw biex nofqu l-risorsi prezenti b'forma zet effikaċi u mux zet effiċenti u għanna bżon ukoll nirrivitalizzaw s siq waħdini għax eh, biex u l-Ewropa hija miftuħa l-investimenti u għal-kummerċ għax din hija kondizjoni previa biex intejbu l-kabir ekonomiku u l impiegi Ma ħafna mill-programmi eh, li juża l-lingwa tal-21 seklu 21 biex tuża l-istess tamil l-istess affarijiet tas-seklu 20 Eh, titkellem dwar standardizzazzjoni u aspetti oħra. U waħna kollha għanna bżon niftakru li kull regolament addizjonali għandu il-prezz eh, eh, tagħha. Ħagġa li il-konsumaturi ħalsu kella li ħaddiema Eh, iħalsu għanħabba li l-produzzjoni tmur pajizi oħra. Aħna allarmati bċerta ideat dwar inizjattivi dwar relazzjoni esterni u ġustizja u affari interni. Il-Presidenza mandiġ ti promuovi il-proposta tal-Kommissjoni dwar Common Corporate Tax Base. I think eh, Għajdin hija proposta verament perikoliza u b'dan presidenza jien nixtieq nawgura l-presidenza eh, kull suċċess u naħdmu forma kostruttiva biex navanzaw fil-kawża li huma jemnu fiha. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, s-sur Kaħalan, għasra ah, il-kelma għal 3 minuti l-onorevoli Sandagard. Grazzi ħafna, President. Jiena nibda, nixtieq nibda mill-nifraħ l-Presidenza Daniza u l-Gvern Danis Jiena nishtiq nifraħ nifraħilhom dwar il-fatt li juntkom għadkom eh, għaddejtu eh, mid-ġurnata bħala eh, l-gvern Daniż ġdid fl-elezzjoni li kien hemm f'Settembru Heli Torin Schmidt u l-alleati tagħha għamlu mistoqsija ċara li kella tiġi Eh, eh, kella kolla risposta mill popolazzjoni għanna ninvestu biex noħorġu mill-krizi u għanna nekonomizzaw f'din il-krizi. Aħna għanna nsolvu l-krizi bil-nħol u l-impigi jew bil-nħol u il-qat. Il-poplu ta' Danimarka tar risposta tiegħu billi eh, għazel il-Herni Tornishmet biex issir Prim-Ministru Imma il-mistoqsija li tqajmet matul il-kampanja tal-elettorali daniża hija iżet u iżet relevanti għall-Unjoni Ewropea bħala familja, għax l-Unjoni Ewropea edha fl-ar kriżi li għatkella il-fuq minn 10% ta' ċittadini tal-Europa mm, huma qiegħda hemm 5 miljuni fl-Spanja li hija numru ikbar mill-popolazzjoni tad-Dinamarka u l qat fost iż-żgħażagħ huwa diżastruż. Żewġ terzi tal-pajjiżi eh, Ewropej għandhom eh, rata ta' qatt tal fuq minn 20%, fuq minn 40% fl-Ispanja u fuq minn 30% fil-Greċja aħna disappuntati meta naraw il-programm tal-presidenza Daniża jider li ġi miktub minn Merkozi. Aħna rajna eh, li l-idejat li eh, eh, biex ninvestu biex nħorġu mill kriżi ġew mitlufa. U sa kol ma qed nitkellmu dwar naqtaw u nekonomizzaw. Jekk xi ħadd li nistgħu ninsolvu l-kriżi billi ndaħlu naqtaw naqsu Eh, l-Unjoni Ewropea approvata fil-Greċja ma ma kellha l-ebda suċċess. L-Unjoni Ewropea approvata mill-ġdid fil-Greċja u għarda boħra ma kellix suċċess. U issa qed jippruvaw għat darba fil-Greċja u mem l-ebda sinjal ħajkun hemm li jkollhom suċċess. Il-programm ta' presidenza Daniża eh, għandu l-titlu l-Ewropa f'impeki. Imma politika li qed naraw qudiemna ħadd wassal għal iżjed qatt. Fl-opinjoni tal-grupp tagħna din hija ħaġa li fissel qed nieħdu triq il-ħażina. Nagħlaq billi ngħid il-Presidenza Daniża li il-popli tal ewropa m'għandhomx bżonn iżjed eh, tnaqqis mill europa ma nibżon ftejn biex innaqsu l-nfiq li waslu għal nuqqas fis-servizz pubbliku u tnaqqis fil-pagi għandna bżonn impigi. Għanna bżon titjib fil-benesseri ġenerali tane u l-presidenza taniza għanda t xhur biex turi li huma parti mis-soluzzjoni mhux parti mill-problema. Grazzi. Eh, kollega. Grazzi tassew, issa nati il-kelma lis-Sinjura Messersmith għal żewġ minuti jekk Mela, is Smith. Messersmith. Grazzi tassew, dawn l-aħħar, din l-aħħar nofsi kienet pjuttost eċitanti, jisni kont qed nara l-istorja ta' love story. Is-sur Signora Helen Schmidt hija xi ħaġa li aħna l-koll eh, nieħdu gost nħarsu leha. Aħna wasalna hawnhekk, eh, un mbagħad rajnija titla fis-seta tagħha fil-proċess elettorali. President tal-Konsil inti għandek tkun verament onorat. Jina nistan nwietkom il-kol kemm intom. Intom il-kol ser tispiċaw tħobbuha Sinjura Helen Schmidt għaliex hija l-inkarnazzjoni ta, ta' mara li mandiġ mandat popolari li ma kienx hemm elettorat wieħed e, e, persuna li ħatrita. Aktar eh, danizi verament qegħdin jom li xeħtu l-vot għal din is-sinjura. U għanna l-istess situazzjoni fil-Greċja u l-Italja. Kellom jaħtru gvern popazz biex najdu hekk. L-affarijiet eh, jider li memx protesti, memx eh, nis li jħorġu fil-toro, għaxxiet iktar allura. Għalek jiena għawnek għandi talba wahda mis-sinjura ħala tornix xnimet. Eja ġewwa Brussell, eja Strasburg. Uża is-sitxur li ġejjin fil-ħdan l-Unjoni Ewropea u fl-istituzzjonijiet tagħha sabiex il-gvern tiegħek ma jkissirx il-sitwazzjoni fid-Danimarka. U anka minħabba l-isforzi jekk probabbilment ser ikun minimu ħdan l-Unjoni Ewropea. I FSF daġara jnihdan l-żona tal-euro edha titnaqqas bil u tiġi jitnaqqas il-varu taħħa minħabba l-credit rating agencies Għedin naraw koll il-violenza u anka naraw li il- il- bastiment donnu għetjere, kif tara l-ħbib tijak kolla sur Schulz, inti tista tifforma l-istat tijak, pero barra dan il-parlament. Inti jett tiġi moqdija minn kollox però jkolli ngħid. Grazie. Onorevole Messerschmidt. Onorevole Messerschmidt. Grazzi tassew issa nixtieq nagħti l kelma lill-Onorevoli Messerschmidt u jekk jogħġbok tista' tneħħi l-headset minn fuq idnejk inti lest li twieġeb mistoqsija mill-Onorevoli Signor Sinclair. Kjoġbok Signora Sinclair. Grazzi tassew Sur President. Għandi mistoqsija għal kollega tiegħi li huwa membru Danis rigward il- taxxa ta' tranzazzjoni finanzjarja Ewropea li il-Prim Ministru tiegħi qal li jixtieq il ċaqla din nimxu l qudiem biha. Issa il-Ministru tal-Ekonomija, is-Sinjura Bestisher, qalet li din ħadd tkun qed tiswa eluf, mieta' eluf ta' impjiegi. U l eks ministru tal-Affarijiet Barranin qal li dinja verament mhix mhux il-każ qed jgħidu ħafna ħmerijiet. Is-sur Mesher Smith, jekk jogħġbok, iva jiena naqbel li t-taxxa fuq tranzazzjon tista' tkawża dannu kbir għall impjiegi fl-Ewropa għal saħħa tal-xogħol u għal kompetittività tal-Ewropa. Però aħna nistgħu nkunu kontenti dwar ħaġa. Il-gvern u l-politika tad Danimarka kienet qiegħda eh, tmur l-emmu law, però oħrajn kienu qed jieħdu triq l-aktar faċli, però l-grupp hawnhekk qegħdin jivutaw favur u ma nafux eżattament il-gvern Daniż xi jaħseb dwar dan. Eh, Dini il-kwistjoni tal-Presidenza Daniża ma tkunx taf fejn sejra. Grazzi tassew, Sur Masher Smith issa nixtieq nagħti l-kelma lis-Sinjura Medlinder. Grazzi tassew, Sur President is senjura Tonic Schmidt jina fil-fatt ma smajċ klim firħa kif smajt dalodu, inti isek Barroso kważi kważi donnok qed ħafna ma qed tajt kważi kważi passur Barroso. Ijat, edha twiet għal tkabbir ta' 15 sena li l-Unjoni Ewropea ser tkun l-aktar ekonomija b'saħħitha fid-dinja u fil-fatt da mhux il-każ. Jekk aħna nħarsu lejn il-fatt li aħna qegħdin lura fl-ekonomija u li l-ministri qegħdin jimlew il-bwit tagħhom, eh, jiena hawnhekk hawn xi ħaġa li nixtieq ngħidlek, sinjura, li l-Olanda għandha problema bl-Ewropa. Aħna għandna l-aħjar sistema ta' sigurta soċjali fid-dinja u pjuttost gburin dwar dan, però il-birokrazija Ewropea donna trid tkissira dan trid dan element għaliex din mhix aċċettabbli li il-ħaddima Ewropej donna mandom id-dritt tagħhom li jgawdu mill benefiċċji ta' sigurtà soċjali. Iridu jaħdmu għal 10 snin qabel jilqgħu din l-opportunità. L-Ewropa lek tagħmilha diffiċli ferm biex iddaħħa kollu fis-seħħ. Allora, ma tipprevenix eh, dawn il-Bulgari milli jidħlu fit-territorji Ewropej, allura aħna nixtiequ verament naraw li s-sigurtà soċjali u s-sistema Olandiża tibqa' hemm anke għal ġejjieni. Grazzi. Naddu issa għal kellima li jmiss u nibdew bis-sur Onorevoli Benchted għal żewġ minuti. Grazzi tassew, l ewwel nixtieq nilqa lill prim Ministru Daniż f'ħdan il-Parlament Ewropew aħna konna ħerqana li tibda l-Presidenza Daniża u nittamaw li kollox jimxi ħarir. Hemm uħut minna li fil-fatt ħajatu l-appoġġ sħiħ lejn il-Presidenza Daniża anke jekk għalkemm sissa llum kellna diskorsi li ma kinux daqshekk favorevoli. Però naħseb il-maġġoranza f'din il-Kamra jaqblu mal-Presidenza Daniża fuq l-erba' prioritajiet li huma faslu il-mira tagħna fih dan il-qasam ekonomiku bil-patt finanzjarju, il-six pack u anki il-budget li jmiss huma verament fattur importanti. U ovvjament aħna mardux ingawdu biss mill-fatt li immexxu l-Ewropa fis-sitxur li ġiġejjin imma rridu nagħmlu xaġa l-Ewropa presidenza li ser tfassal l-aġenda u tagħmel differenza anke jekk jista' jkun hemm differenzi ta' opinjoni. Meta l-agenda ekonomika tiġi indirizzata, nittamaw li jemmek natu attenzjoni kolli l-enerġija, għalli ser ikun neċessarju għalina biex aħna noħorġu b'xi tip ta' soluzzjoni dan il-qasam. Fl-2011, 315 biljun euro ntużaw biex nixtru iż-żejt u nimportaw lejn l-Ewropa sa kien li l efficienza tal-enerġija mekkem ħafna flus li jista' jiġi mfaddal. Però sfortunatament dak li qegħdin narawlu mill-ġurnata u li l-kumpaniji tal-Ewropa u ċittadini Ewropew dejjem qed ikunu aktar dipendenti fuq il-gas li jiġi mill minant is-Sur Putin u anki mill-Vant Nofsani. Jekk aħna jkollna direttiva b'saħħitha dwar l-effiċenza tal-enerġija, nkunu nistgħu nsaħħu l-kompetitività l ewropa l-innovazzjoni u anki insaħħu l-istabilità tagħna biex aħna nkunu nistgħu naħdmu fuq is-suq globali. Però fl-aħħar però mhux l-inqas kun qed toħloq ukoll ammont ta' xogħol u tejn ukoll it-tkabbir li aħna verament għandna bżonn fiħdan l-Ewropa ta' bilħaq dan huwa wieħed mill-qasam li d-Danimarka tipprova eh, taħsad sabiex anki eh, twassal għal suċċessi f'dawn is-sitxur li ġejjin. Anki jekk uħud immorru kontrihom, però jiena verament nawgura lill-Presidenza eh, Daniża sabiex huma jkunu jistgħu jaslu għal ċerġu konklużjonijiet u anke soluzzjoni dwar l-enerġija tajba l-ambjent. Grazzi tassew. Nati issa lil l-Onorevoli Jorgensen għal żewġ minuti u nofs. Grazzi tassew su President u grazzi tassew li signora Tonek Schmidt għal pjan ambizju ċar dwar il-pjani tal-presidenza tagħhom. Il-erba prinċipji Ewropa responsabli, Ewropa dinamika sigura u anki Ewropa tajba l-ambjent edha tpoġġina fi direzzjoni tajba għal għazmin li ġej, jien naħseb li bosta Ewropej li jħossu li l-Unjoni Ewropea ta' tista' tħossa kemm xejn distanti din hija xi ħaġa fil-fatt li naraw anke fi Strasburgu fi Brussell, però forsi mhix importanti għal ħajja ta' kuljum, però realtà hija differenti. Ir-realtà hija pjuttost differenti. Deċiżjoni li jittieħdu f'dan il-bini jkollhom konsegwenzi kbar eh, fil-ħajja tan-nies minn l-Olanda sa Latini, minn Copenhagen sa pajjiż ieħor. Aħna għandna bżonn Ewropa dinamika u dinja kwistjoni li u tkabbir, impjieg. Però bla dubju dan irid issir fi żmien fejn aħna rridu niġbdu l-istess ħabel u anki rridu eh, nagħlqu nafsu taqxej iktar iċ-ċinturin. Dan mhux faċli, però dan huwa bil-kontra li għali sur sana ko Signora Tonic Schmidt. Is-Sinjura Tonic Schmidt kienet qiegħda tkellem dwar ehm, storja ta' mħabba il-lemin jinaqat ma' xelluk. Pero aħna rridu najdu li naraw kemm l-affarijiet jistgħu morru għall-ar jekk l-affarijiet jekk aħna ma niġux l-istess ħabel fl-Ewropa. L-Ewropa wkoll tajba l-ambjent hija xi ħaġa ta' viżjoni. Aħna fi żmien ta' kriżi ma nistgħux ninjoraw kwistjoni tajbin għall-ambjent, anzi rridu nagħmlu xi ħaġa tajba għall-ambjent u anki għall-klima. Aħna rridu naħdmu biex eh, nħolqu tkabbir fl-Ewropa. Irridu nitkellmu wkoll dwar l-effett it-tnaqqis tal-karbonju tal-2050, ġifir li nkunu 20% aktar effiċenti u noħolqu 2 miljun post ta' xogħol. Però il-persuni l-Ewropa li m'għandhom xogħol issa irriti jiksbu xogħol fil-ġejjini. U hawnhekk iridu noħolqu differenza, hawnhekk nagħmlu l-Ewropa reali u ġifri jekk niġdu l-istess ħabel anka transfrontaljament, aħna nkunu nistgħu niġdu l-ċittadini lejna Ovvjament hemm ħafna ansjetà bħalissa fl-Ewropa, dak li nistgħu naraw fost il-frontieri tagħna, però aħna nridu naħdmu flimkien għandna viżjoni, viżjoni Ewropea waħda li hija reali u li jkollna wkoll programm ambizzjuż minn ħadha l-Presidenza Daniża. Nirringrazzjakom. Grazzi tassew, Onorevoli Jorgensen. Inti lest li taċċetta twieġeb mistoqsija mill-Sur Dartmouth, jekk jogħġbok. Sir Jorgensen, inti ma derlekx li il-politiċi il-politika tal-Kummissjoni qegħdin u Ewropa ta' għat qawwi għad kbir. il kummissjoni ma tagħmilx politika, aħna nagħmlu l-politika u il-President tal-Kunsill Ewropew ukoll huma parti minn dan il-proċess jiena nħoss li jekk aħna nagħmlu eżattament dak li qaltilna u proponiet il-Presidenza Daniża ġifieri li jmorru għal dak li u tkabbir li huwa sostenibbli minn perspettiva ekonomika u soċjali, aħna nkun nistgħu nagħmlu differenza fil-ħajja ta' kuljum taċ ċittadini tagħna. Grazzi. Grazie, bene. Grazie tassew. Issa nati l-kelma l-Onorevoli Rod għazewċ minuti. Signora Prim Ministru, nil-ak għal dak kollu li beda minn hawnhekk. Ippermetti li nindirizza lil Prim Ministru bl-Ingliż għal xina ser eh, nifraħ lil eh, lila u l-gvern tagħha. Kif kienet hawn is-Sinjura Redding dan il eh, dan din il-plenarja ġiet meqjusa bħala kritika. Issa, jiena ma nixtieq nebda kull tfixkil għaliex il-messaġġ huwa wkoll għal din il-kamra. Nixtieq nifraħ l gvern Daniż għal tliet affarijiet illi rrid nifirħilhom talli semgħu lil dan il-Parlament meta fassaltu l prioritajiet tagħkom u li żammejtu ma dak li nsibud ġefu l-mejda. Dan jagħmel presidenza, programm ta' presidenza li huwa ambizzjuż ma dan kollu pragmatiku juri li għandkom li intom femtu sew ir-rol tagħkom bħala intermedjarju. U intu u l-ministri tagħkom għamiltu xogħolkom sew u kontu verament e, rejtu għamiltu ħafna sforz mal-parlament u koll. U nirringrazzjakom għal dan kollu u intom bla dubju ser taħzdu l-appoċ li intom tixtiequ. Pero, qabel il-Prim Ministru tikbrila rasa, nixtieq nagħmel mistoqsijiet kritiċi f'dal-istadju kif ser tmexxi il- ftejim intergovernattiv u tevita nuqqas ta' għada bejn l-Unjoni Ewropea. Dik l mistoqsija mbagħad. X'inhi il-pożizzjoni tad Danimarka dwar Tobin Tax li il-ċifri ta' dan l-aħħar tal-Kummissjoni jistgħu waslu għal madwar 130,000 impiek. Fl-aħħar net, aħna qegħdin diskutu wkoll l runifikazzjoni tal-familja bil-Green Paper tal-Kummissjoni. Issa li l-Parlament u l-President tas Sur Schulz irtira il-kritika tiegħu tar regola ta' 24 sena, aħna qegħdin naraw din l-opportunità biex nibdew naħdmu għal regola ta' 24 sena Grazzi tal-attenzjoni ta'kom u dawn kienu l-mistoqsijiet tiegħi. Nirringrazzjakom u nargulawkom għall-preżenza ta'kom. Grazzi. E, onorevole Rode, Grazzi tassew, Sur Rode, Inti lest li twieġeb mistoqsija minn l-Onorevoli Koni? Si può mettere le cuffie? Col, può mettersi le, le cuffie? Tat il-bess il-headphones jek inti lest li tir tirrispondi mistoqsija mill-Onorevoli Okonni? Jepwis? Skużani, pero jider li kien hawn nuqqas taqbil. Skużawni, le, ma kienx hemm mistoqsija kull ma kien hemm rit li jitniżel taħt il-proċedura tal-keġ DI. Mela, nagħtu l-kelma issa l-Onorevoli Turnen għal minuta. L-Onorevoli Turnen. Prim Ministru, Sinjura Tony Smith. Nixtieq nirringrazzjak minnaħa tal-Partit tal-Ħodor ukoll għal diskors eċċellenti tiegħek. Ija vera xi ħaġa tajba li qegħdin naraw mara viżjoni li qed tmexxi l-Presidenza daniza. Għax hawnhekk hawnhekk hawn ħafna nies anzjani kolli ngħid u għandna bżonn arja naqra friska u inti qed waslilna din l-arja friska. Però l-iktar ħaġa importanti għalija u li l-Presidenza Daniża ta' bilħaq waqfet għal soluzzjoni komuni għal kriżi. U għalhekk għandna nixtu l-attenzjoni tagħna fuq il-tkabbir sostenibli tajb għall-ambjent u impjieg tajbin għall-ambjent ukoll. Aħna għandna ħafna miljuni ta' ċittadini li jinsabu qiegħda l-ġenerazzjoni tiegħi u anki z-zaza tal-Ewropa edina hawnhekk u edin iħossuha din dan in-nuqqas. U għalhekk nixtieq nindirizza din il-kwistjoni tal-ġenerazzjonijiet u anki forsi l-Presidenza tassikura li aħna nilħu r-reżultat li naqtaw il-qad bin-nofs għal sena l-2020 u anki ikolna garanzija zaza li nsibulhom xogħol għal minu fizmin ta' kriżi. Għalhekk u essenzjali għalina biex nifmu li il-qtuħ biss mhux se jsolvu l-kriżi, sissa aħna kellna diskors u diskussjonijiet ta' qtuħ. U Issa, però aħna irridu noħol u tkabbir, noħol u xogħol u naraw li soluzzjoni tal-kriżi ta' huma ġusti. Jiena kelli aspettattivi kbar wara li smajt id-diskors jakun nittama li l-Presidenza ser tkun tista' tilħaq l-anijiet tagħha. Grazzi. Grazzi l-Onorevoli Turin nagħti l-kelma sal-Onorevoli Rosbach. is signora Rosbach. Grazzi tassew il-presidenza Daniza għandha sfidi kbar fi sitxur li ġejjin. Ja mistennija li l-presidenza Daniza ser tixħet l-attenzjoni tagħha għal il-riforma tal-konsum tal-enerġija tal-Ewropa u din hija sfida enormi għaliex din il-kwistjoni dvarja għal kull stat membru. Nittama li l-presidenza ser tappoġġa l-iżvilupp ta' inizjattivi ġodda l-enerġija, ġifiri li l-idroġenu ma jkunx biss l-unika enerġija li tintuża jew li tiġi mixħuta attenzjoni fuqha, aħna rridu wkoll naraw x'ħajkun l-impatti fuq il-popolazzjoni tal-Ewropa li ta' bilħaq diġà ma mill-quta mill-qad kbir, e kif konna din nisimgħu mill gruppi politiċi kollha tal-Parlament. Aħna ma nistgħux nibdlu dan kollu kaħna aħna nsaħħu biss l-SMEs dawn qed jesperjenzaw ukoll ċirkustanzi ibsin ħafna ta' xogħol, però issa wasal iż-żmien li nibdew nixprunaw, naħdmu għad kabbir. Nistennew il presidenza biex qatta l-ħin tagħha fuq tibdil ta' trattati li għandhom l-appoġġ tal-popolazzjonijiet. Il-kriżijiet miex il-kriża mhix skuża l-aktar burokrazija, anzi żmien għandu jintuża biex nilħu riżultat realizmu u anki nilqu kompetitività u anki nsaħħu suq intern. Suġġetti oħra importanti jinkludu ehm, lista ta' riformi tal-politika tas sajt, politika tal-agrikoltura u dawn ma' suġġetti li ta' bilħaq jinsabu fuq il-mejda bħalissa. Fi żmien ta' zbilanċ ekonomiku, rekwiżiti għal tuħ nazzjonali, ikun xira u koll li l-Unjoni Ewropea titlob għal siġu wieħed f'dan il-parlament u ġifri li noqta u kol kem f'dak li ju appoċ tas sajt u agrikolu. Palissa nafu li hemm diffikultajiet, però ovvjament dan kollu qed jiswa ħafna flus iċ-ċittadini. Irridu nifqu nħallsu għal miżuri li ma jiksbux l-effett neċessarju. Jiena kuntenta li qed nisma' li l-Presidenza ser taħdem mod immirat u b'mod realistiku sabiex iċ-ċittadini Ewropej jkunu jistgħu jiksbu il-fiduċja fil-futur tagħhom u anki f'din in-naħa tad-dinja. Grazzi. Grazzi, kollega Rosbach, issa l-kollega Murray. Grazzi, Iva, bl-esperienza ta' austerità madwar l-Europa. Għandek tnaqis fl-ekonomija, fl-Irlanda, l-Portugal, Greċja, issa il-ġenituri fl-Irlanda għas jistaw jifilħu iħalsu għal l-ispejjeż ta' jidom u tikollhom jirrinunċaw għal uliedhom. Smajna wkoll dwar tkabbir iżda meta naraw il-programm nibqgħu għaddejn kif konna, nitkellmu dwar tkabbir iżda implementaw l-awsterità bin implementazzjoni ta' gvernanza ekonomika, gvernanza ekonomika pura u sempliċi u mod ta' kif tistituzzjonalizza l-austerità għaskapitu ta' demokrazija fl-Europa. Il-ġen u li tagħmel l-istess ħaġa l darba t tlieta u tistenna r-riżultat differenti. Dak u dak li għandna hawnhekk ġendan jew sempliċement kif niżguraw illi minn għandu l-isma jikseb dak li jixtieq eh, għaskapitu tal-ċittadini. Nitlob lil Danimarka jekk il-prospettiva ta' referendum dwar it-trattat ta' austerità li jmur l in fl-istituzzjonizzazzjoni ta' l-austerità tirrispettaw dritt politiku legali ta' nis tal-Irlanda għal referendum vot ħiles mingħajr kampanja ta' biża mingħajr kampanja ta' teddid. Grazzi.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 biex nejn eh, sabiex intejbu dak li diġajn fil-politika tal komissjoni fil-qasam ta' enerġija forsi l-Presidenza tijak tista' tħol inizjattiva. Li tirreġistra s-sorsi kollha ta' enerġija fl-Ewropa. Neħtieġu nkun nafu s-sorsi ta' enerġija għandha dispożizzjoni tagħha l-Unjoni Ewropea u liema sorsi jew liema investimenti mhumiex realistiċi. Hemm installazzjonijiet fotovoltaiċi fejn m'hemmx ħafna xemx għadda stant irridu nirreġistraw dawn lejun ta' enerġija. It-tieni inizjattiva torbot mal-impjek il-bira il-Wall Street Journal ippubblika artiklu dwar l-ammont ta' ħaddiema ta' skola illi jitilqu mill-Ewropa. Irridu inkunu ċerti illi dan ma jseħx u għandna mezzal proposti għall-enerġija olimpija. Grazzi. L-onorevole Zavela la parola. Grazzi l-onorevole Zavela, issa l-onorevole Klejs għal-minuta. Grazzi. Naħseb illi inti konxja illi ċittadini Ewropej qegħdin jistennew ħafna mill-presidenza tiegħek. Id-Danimarka u wieħed minn dawk il-ftit stati fl-Unjoni Ewropea illi ħamżuri importanti kontra l-immigrazzjoni, mhux dejjem intlaqa b'mod pożittiv mill-ċittadini u mill-gvernijiet ta' pajjiżi oħrajn. Wara l-effetti tal-kriżi l-pajjiżek ħa pożizzjoni b'saħħitha favur il- libertà tal-istampa kontra l-estremizmu islamist. Inti naħseb li għandek intenzjoni li tmexxi politika fir rigward ta' l-azil u l-immigrazzjoni adekwata mm, anke fid-dawl ta' nuqqas ta' kontrolli mal-frontieri hemm kriżi tal-ispazju Ewropew apparti l-kriżi tal-ewro. Grazzi l-kollega l-onorevoli Langen għal minuta u nof. Grazzi, President. Nixtieq nifraħ lill-Prem Ministru Danisa għal programm mill laqwa Għalina din hija xi ħaġa ġdida għan nippruvaw nagħmlu dak kollu li nistaw biex nappoġġaw il-programm tiegħek dwar l-applikazzjoni tal- u regolamentazzjoni tal-miżuri għas finanzjari anke fil-gwart tal-sforzi tagħkom biex jiġi użat il-metodu komunitarju dan huwa l-parametru tal-politika Ewropea. Aħna sejrin nappoġġawk jekk inti tibda b'din l-inizjattiva, Sinjora Prim Ministru, u xtaqt nżid punti ieħor ipprova oħroġ li Danimarka minn dan l euro xettiċiżmu. Id-Danimarka teħtieġ il rwol importanti fiż-żona euro. Intom idkom saħħa tistabilizzaw l-euro u li tibdlu l-opinjoni fid-Danimarka biex tagħmlu pass il qoddim lejn adozzjoni tal-munita euro. Aħna nappoġġaw il-programm tiegħek iżda Intom tridu tagħmlu pass ukoll lejn it-Turkija, dan inti ma semmejtux. Jekk jogħġbok, għamlilna pjaċir f'dan is-semestru ta' presidenza u ikkonvinċi lit turkija biex tmur lura mill-pass li ħadet li tiblokka l-presidenza ta' ċipru, jekk ħas tixtieq tkompli tiblokka lil ċipru hemm il-presidenza li jmiss issa fi tmiem il-ġudizzju tal-semestru tijak kollok tajti li mulħaċ l-anijiet kolla tijak. Aħna f'dan nappoġġaw. Onorevole Langen, ora la parola all'onorevole Claude Moraes per Grazzi l onorevoli Langen, issa Claude Morales għal minuta. Signora Prim Ministru, nilqak hawnhekk f'din il-Kamra. Nista' nibda bejnajt. Ilina poġġejt dejk fil-Kumitat tal-Bosta Snin u naf inti mara determinata inti għed il-kriżi ekonomika hija punt importanti u intom wasaltu b'mod bikri, b'mod organizzat biex titratta l-kustjoni ta' valura, ġustizzja u affarijiet interni, inti ma żammejtx lura minn dawn il-punti da' stanz importanti l-pajjiżi tagħna fosthom tiegħek. Għanna l-qalbna dawn il-punti. Inti indirizzajt dak li huma l-iktar sisien importanti u bħala koreġislaturi nixtiequ kelli żżomm l-attenzjoni tiegħek bħala President tal-kustjonijiet importanti ta' Schengen illi hija waħda mill-valuri l-iktar għal-qalbna, l-iktar importanti għal-sistema ta' azil komuni, dawk istessin pal pakket tal-immigrazzjoni u l-azil li ilhom jiġu imdewma għal dal-ħar snin. Għanna bżon li l biex taħdem fuqhom u fuq il-kustjonijiet pal dik tal-Ungerija nixtiequ naraw volum il-presidenza il għaliex għana komunità ta' valuri, komunità li tixtieq titratta l-kriżi ekonomika li hija ċentrali għalina grazzi. Grazie onorevole Morais. Grazzi l-onorevole Morais. Issa l-onorevoli Lemzov. Frau Premierministerin, ich will Aziza Prim Ministru, nishtiq nibda mill nirringrazzjak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 Grazzi, Sur Moraes għal aħna irridu l-Presidenza Daniza illi titratta il-kwistjoni tal-Ungerija b'mod effiċenti minnu fieħa. Aħna, minn aħna, kemm mill-kostituenti tiegħek taħseb li jixtiequ jaraw li Danimarka titratta l kustjoni Ungeriża meta hemm kriżi da' stand kbira, tant qatt, tant faqar x'persentaġġ tal kostitwenza Ewropea taħseb illi tixtieqna nittrattaw il- il-problema tal-protezzjoni tad-data u dawn il-kustjonijiet l-oħra illi għaddejjin minnhom palissa ġewwa l-Ungerija. L-Onorevoli Murajx. Dak li għat u l-kriżi ekonomika hija tassew fil-qalba tana importanti tassew ċittadini Ewropej. Issa li dem sosja dwar l-Ungerija, l-kustjoni ta' valuri, l-presidenza trid tipparteċipa fl-imkien ma' dan il-Parlament, il-Konsell, il-Kommissjoni sabiex nindirizzaw kustjonijiet li huma ta' tħassib għalina f'pajjiżi iżda fil-pajjiżi oħrajn li huma valur fundamentali mhux dwar in-nies tal-Ungerija iżda il-politika tal-gvern jew politika ta' kwalunkwe gvern li għandha tiġi indirizzata meta jkun hemm ksur ta' drittijiet fundamentali din miex l-unika kwestjoni illi hemm f'termini ta' importanza hawnhekk. Grazzi. Onorevole Aleksandr. Onorevole Lamsdorf, jek bok żewġ minuti. President, zweiter versuch. Grazzi, President. Mill-ġdid, nerġa' nibda. Nixtieq nirringrazzja lil Signora Prim Ministru wara illi ħadd fidejk responsabilità tal-Gvern id-deċidejt illi tirrevoka deċiżjoni, tirtira din id-deċiżjoni tal-reintroduzzjoni tal-kontrolli tad-dwana mal-frontieri illi kienu ġew im daħla mill-gvern preċedenti din hija miżura mill-laqwa. It-tieni miżura u hawnhekk norbot ma' dak li qal Onorevoli Lang. Id-defendi s-sistema komunitarja aħna diġa rajna xiġri meta naf l-intergovernalizmu tas-seklu 19. Rajna ħafna u ħafna dwar dan smajna għal kol il-President Sarkozy dan huwa il-metodu komunitarju. Inti għat il-trit pozizjoni b'saħħitha lejn l-element estern. Tajjeb li forsi wettu taħdita biex naraw t oh, tidux iżommu l-opt-out fil difiza li xem kulħadd ħlif intom Danimarka, tajjeb nitrattaw dan il-punt ukoll aħna soċal demokratiċi l-ħoddor nixtieq proċedura ta' frazzjoni għabbaż l-artiklu 70 kontra l-Ungerija, zdista jekk joġbok ijat fuq l-aġenda dan il-pont u prova ikseb il-maġġorità tal-Istati Membri għax biex nistgħu nagħmlu u nħidu passi kontra l-Ungerija. Issa l honorable Terms għal minuta. Prime Minister, results Aziza, Prime Ministru, riżultati u mhux intenzjonijiet. Din hija il-mira tiegħi u għadha grazzi ta' dan. Pala rapporter għal direttiva dwar efficienza enerġetika nipprova nmexxi l-Parlament sabiex jirnexxina qbil miegħek iżda llum x'qatt nindirizza kwistjoni waħda. Kwistjoni li nemmen hija essenzjali biex niksbu investiment fil-medda qasira. Il-Bank ta' Investiment Ewropew f'Diċembru tal-2008 27 kap ta' stat iddeċidew illi fl-2009 il-kapacità tas self tal ib tizdiet minn 55 biljun għal 80 biljun. Dan fisser 25 biljun iktar ta' investimenti fostom fil-enerġija mir-rieħ u oħrajn. U anki isma illi salvaw l-industrija Issa dejjem kriżi ta' kreditu u l-Bank ta' Investiment ta' sena d dihla naqqas il kapacità ta' investiment għal 60 biljun. Għadda stant għala f'dan il-moment għan għadin immorru l-ura f'20 biljon fil-kapacità tal-Bank ta' Investiment Ewropew. Il-għala il-Bank ta' Investiment Ewropew mhuwiex juża dak il-istur dragi tana din il- Possibilità 500 biljon bil-1 fil-mija għala mux għet jinvestuħ fl-ekonomija reali, għala il-bank ta' investiment mux għet jimmira illi jisellef bil-1% 80 biljon fl-2012 u jinvesti fl-ekonomija Ewropea. Dan u għal-iktar investiment kbir waħdin li ħanikbu fil-presidenza tijak, grazzi ħafna l-onorevoli Mara Bizzotto. L-Europa sejra Ħazzin, l-Europa ċentralista sejra ħażin, u t-tesfaxxa l-presidenza daniza fil-semestru tagħha qed wieħed taħħarija ħarija fuq il-gvernanza ekonomika tal-kontinent Ewropew. Flok nifukaw fuq il-miżuri biex insalvaw il-ħajja ta' 500 miljon ċittadin qed twedu li tkunu gwardjani wassisa Jiena hemm punti li tista' ma nistax naqbel miegħek fuqok miegħek l-ewwel nett. Ma nistax nifhem kif se tgħid li priorità it tkabbir tal-numru ta' stati membri fl-Unjoni Ewropea fil-żona tal-Balkani hemm punti iktar importanti f'dawk ta' l-integrazzjoni fil-pajjiżi ma milquta mill-kriminalità Intom qed tafsu wkoll l-integrazzjoni ta' Turkija. Fortunatament, it-Turkija l bot milli tilħaq il-parametri biex titħol. Iżda l-paradoss u illi fil-waqt illi l-euro jgħat friskju jgħal l-Presidenza Daniża li għandha salvaħ pajjiż dak tiegħek illi mhuwiex fiż-żona euro illa għaliex fl-euro u forsi għandha raġun qatt ma kellha fiduċja. Grazzi. Vielen Dank. Das Wort hat nun Frau äh, Sinclair für eine Minute. Bitte. Grazzi l-Univer minuta Prime Minister, you take on the... Aziza Prime Ministru, inti tħalt għal-presidenza f fuq ta' teddit ekonomiku u anke ta' valuri. Aħna f'dawn l-ħar xhur rajna meċċeja eletti li jitkaċċew u jiġu sostituiti minn teknokratiċi eletti minn dittatriċi Ġermaniża l pudel taħħa Franċiż. Issa eh, aħna din naraw din it-tnaqqis ta' demokrazija, il-messaġġ huwa wieħed ċarku għat jista' jaraha. L-Ewropa qed tinjora dan kollu, mument deċisiv, mument deċisiv li jaf jara l-faxxar tal-Ewrop, dan iż-żmien ta' ċertezza qegħdin ħarsu lejn id-Danimarka biex tmexxina l-Unjoni Ewropea tħares lejn l-IMF biex tgħin lill-euro. Kemm nistgħu nifmu li pajjiżi mhux fiż-żona euro illi ridikolat, ġi ridikolat hawnhekk f'Diċembru s'qed ngħidulu biex isalva l-euro. Jekk jogħġbok is mawro Mauro għal minuta u nofs jekk jogħġbok. Grazie, signor Presidente. Eh, Grazie, Sur President, signora Prim Ministru. F'anticipazzjonijiet tal-programm ħareġ biċċar li l-punt ħari tal-Presidenza Daniża tal-Konsell tal-Unjoni Ewropea idi kien garantixxu li jkun hemm ekonomija Ewropea responsabbli. Dan xi fister, Ewropa responsabbli ilha u qabel kollox Ewropa konxja tal-periklu illi taf tiffaċċja. L-ikbar skiel hija tmexxija Ewropea miex l-euro li għadha tiġi perikolata, fiż-żona euro hemm pajjiżi li qasmu din il-munita, iżda mhux is sensa tmexxija politika l sitwazzjoni i inqas ta' ċaqliq, speċjalment għal dawk il-pajjiżi illi jeħtieġu li jitmexxew bis-saħħa ta' tmexxija Ewropea. Għal dastant nittama li nkomplu nmexxu fuq il-ħidma ċalenti ta' Presidenza Polakka illi qatt ma nsitx l-priorità tagħna bħalissa dik illi mill-ġdid insaħħu laqda bħala l-unika saħħa illi jgħina nerbu il-perikli kollha. Iżda ejja ma nkunux preżuntużi fajnejn iċ-ċittadini tagħna l-pjata d-dinja, President Schultz nawguralek għal-ħidma tijak u biex ngħidulek li aħna naħdmu jitfit miegħek f'dik il-battalja illi inti semmejt għal-parlamentarizmu fil-binja Ewropea illi dan il-ftejm jolqot fil-qalba. Grazie. Sport ħati kollegin Estrella fi għajni minu. Grazzi. Isa l-onorevoli Estrella. Grazzi, President. Signora Prim Ministru, natuk merħba l-Unjoni Ewropea li hija maqsuma fi stati illi eh, jihdu eh, jihdu self, eh, ftit minnhom jihdu self b'interessi baxxi oħrajn b'interessi b'interessi għoljien għaw nuqas kbir ta' solidarjetà li aħna niġġieldu kontra tagħha. U għanna naraw illi l-austerità timxi id-fit ma' solidarieta fil-Parlament Ewropew fl-2010, f'Ottubru tal-2010, eh, approvajna il-direttiva tal-lif tal-maternità. Minkejja dan, eh, però pero il-Kunsil ma tax tweġibiet tal-mistoqsijiet illi eh, kien kien għamel il-Parlament il-Parlament qed jitlob li aħna nkunu ta' servizz għal familji Ewropej biex nimxu lejn l-istrateġija tal-2020. L-Ewropa għandha problemi kbar demografiċi, anka eh, l-iżvilupp ekonomiku li għandna bħalissa qed jipperikola il-soċjetà ċivili. Nirringrazza kun awgura l kull suċċess għall presidenza ta'kom Jiena ma nixtieqx eh, nerġa' eh, nikkommenta dwar il-kommenti tal-Onorevoli Mauro tal-Prim Ministru, però jiena mhux qed nħu pjaċir kif qed nitkellmu dwar l-Ungerija. Bħala Awstrijak jien qed niftakar fil-mod ta' kif eh, aġixxiet l-Unjoni Ewropea fir-rigward tal-Awstrija xi snin ilu kienet xi ħaġa ta' ħasra ta' mistħija il-sur Orban għalinna eh, illi huwa ħajimxi fuq kriterji demokratiċi ġi elett b'mod demokratiku u matul il-presidenza tal-Ungerija huwa ħadem b'mod tajjeb mhux biss mal-Unjoni Ewropea manka man NATO u aħna m'għandniex nitrataw l-Ungerija bħal dan b'dan il-mod eh, Jekk kem xi biża eh, eh, eh, illi l-affarijiet ħajmorru aktar għal għandkom żball. Il-President għata l-mikrofonu tal kallimi il-kellim li miss l-onorevoli Audi, Signora President, fuq uh, kustonijiet ekonomiċi u finanzjari, inti li il denimarka ma kienx se tidħol eh, fil-kustonijiet tal-integrazzjoni taż-żona euro tista' tassikurana illi uh, il-regolamenti li għandhom x'asmu għal prodotti tal- eh, di, eh, eh derivativi jiġu adottati, għanna bżonnu dan il-tekst, hemm maġġoranza politika illi eh, edha u koll tappoġġa il-taxa finanzjarja, eh, ta' transazzjoni finanzjarja, un-bat dwar il-politika tal-kommerċ, il-Konsilja ti eh, li l-Kummissjoni mandat biex tinnegozja fisem l-Unjoni Ewropea għandha waħda minn dawn is-seta u l-Parlament għandu seta ġodda fir-rigward tal-bil tiegħu daw bil tal-parlament ma' tajemiet eh, kommerċjali jekk joġbok kun attenta ta' dak li kun qed iseħħ f'dan ir-rigward meta l-President Van Rompuy ġi hawnhekk u informana fuq fil dak li qed iseħħ fil-Kunsill Ewropew aħna tlabna li kunem Kunsill u li foka fuq it-kabbir biss. U inti assikurajt li l-President Schulz dan ħajkun mistieden dan il-Kunsill. Inti ħa tejna eh, biex dan iseħ jkun se jattendi l-President Schulz u ħajkonna eh, summit li foka biss fuq il-tkabbir. Nishtiqna di issa għal eh, l-Onrev Katalin. Signor President, l-ambizjonijiet kollha tiegħek u l-anijiet kollha tiegħek huma eh, xi ħaġa li aħna nilqawha. Però mhux se jkunu relevanti jekk aħna eh, ma eh, jekk aħna ma ħani perikolaw dak li qed isir diġà flung rija eh, meċċeja politiċi illi jisom dittaturi għanna eh, niddiskutu dak li jkunu edin jamlu, għanna niddiskutu dak li qed isef rumanija u anka fl-Ungerija u dak li qed jagħmel eh, sur Orban. Dan l-laqda fil-Unjoni Ewropea tista' seħbi se ikun hemm id-demokrazija u d-demokrazija f'kull stat membru. Grazzi ħafna lil Onorevoli Ivanna di jissa għal kalim li eh, miss il-kalima li mis zalba biodagin. President, eh, nifraħlek tal-ħatra tijak, Sinjura Prim Ministru. Issa għedin niċelebraw deċizjonijiet li eh, ġew adottati mill-aħħar Kunsill Ewropew. Ma nispera illi ma jkunux biss ma jkunx biss diskors ma jkun emozzjonijiet mill-aktar fis possibbli biex natu messaġġ ċar li s-swieq sissa s-swieq Eh, laqaw il-miżuri però qed iħossu illi kultant ikun hemm nuqqas ta' eh, kooperazzjoni għall-azzjoni għalhekk irridu nżommu insaħħu l-approċċ tagħna eh, lejn it-kabbir u għanna namlu dan ma' miżuri oħra li waslu għal aktar impjek u għall-awsirita waħedha mhux setgħina noħorġu mill-kriżi bdu implementaw ir-riformi u mhux niddiskutuhom biss Spanja u rrid li hija impenjata għal din l-idea u huwa għalhekk li aħna napoġġaw ir-riformi strutturali li rridu jsiru mill-istati membri. Fer rigward tal-ICB, Eh, dan jidher huwa koraġġuż fid-deċiżjonijiet li qed jieħu, però jrid jara juri wkoll impenni ċari billi jinvolvi ruħu b'mod attiv anke fil-swieq sekondarji huwa neċessarju wkoll illi inwaqfu mekkaniżmi konġunti finanzjarji inna ħafna niddiskutuhom issa bżonn li nwaqfuhom grazzi ħafna kollega naddu issa għall onorevoli Akonsari. Prim Ministru. President, skont ir-riċerka, l-aktar nis kontenti jgħixu fid-Danimarka. Uża l-mikrofonu jiet il-President l-kellima. Ixel il-mikrofonu. Il-kollega Daniza tiegħi ħadit il-mikrofonu. Mela, skont riċerka, l-aktar nis kontenti jgħixu fid-Danimarka u ikun tajjeb il-matul din il-presidenza tkunu tistaw titrasmettu xiftit mill-kuntentenza ta'kom li l-kumplament tal-Europa li tanti jamdejqa bħalissa. ħafna drabi il-presidenzi jamlu ħafna prioritajiet li fl-axħar, mill-axħar ħafna minnhom ma jintleħqux. E, l-istess meta kena seni marbuta ma xi tema, mbagħad ninsowa din it-tema matul is-sena. Issa għanna e, sena tal- Eh, għanna tema tal eh, tixjie ħattif, dini importanti ħafna. Rridu aħna nitkelmu dwar il-karriri u anka id-dinjità tal-bnedmin, għax dawn huma importanti it-tnejn li huma. U l-età u diskriminazzjoni eh, li hemm marbuta magħha eh, hija xi ħaġa li qiegħda tiżdied. ħafna eh, nies li huma anzjani ma li huma eżempju ta' ċaru tajjeb ta' kif wieħed issa ikun imdaħal fletta ma jaħdem b'mod tajjeba. Il-President jgħaddi l-mikrofonu lil kellima li jmiss Gall Pels. Grazzi ħafna, Signor President. Eh, Signora, Prim Ministru, inti qed tieħu rwol eh, fi żmien diffiċli, imma inti u eh, inti kapaċi eh, f'din il-ħatra tiegħek, però għaw xi kollegi li qalu li jekk inti timmira li fukartijak fuq l-Ungerija tkun aktar ta' suċċessi ma naqbilx ma' dan jiena eh, nħoss li inti edha f'pożizzjoni tajba biex tiffoka fuq l-ekonomija u jiena eh, MEP tal-Ungerija u nifhem eh, xi tfisser li wieħed jaħdem ibes eh, biex jimplementa l-politika tal-Unjoni naf li inti trid tiffoka fuq il-governanza u biex tagħmel da tkun irid eh, kollok moħok miftuħ u moħok ċar fl-istess waqt tkun ukoll uh, konxa mir-realtà u tkun u tkun kapaċi tħares lejn ċifri biex wieħed jilħaq u jwaqaf ċertu mekkaniżmi għalek jina nitolbok li inti tfittex u tħares lejn l-identità siħa ta' stati ta' stat membru u mux tajjeb li wieħed jipprova joħlo xi qasmit bejn l-istati membri. Jiena nixtieqlek kull suċċess fis-sitt xhur tal-presidenza tagħkom il-kellima li mess, grazzi ħafna nifraħlek. Eh, u ntik merħba f'dan il-parlament, inti b'saħħtek u żgur e, e, li ħajkollok suċċess. Pajjiżi żgħar jistgħu jagħmlu mirakli. Il-presidenza ta' il-xogħol tal-presidenza ħafna drabi hija waħda diffiċli u għalfejn dan għax wieħed irid iżomm l-unità meta ħafna affarijiet li qegħdin jippruvaw jaqsmuna li dun iġildu kontra l-estremisti. ċittadini li mhumiex kuntenti bl-Unjoni Ewropea issa ħnibdew ukoll napplikaw il-pakketta sitta u għandna deċiżjonijiet diffiċli. Hemm dubji fuq demokrazija f'ċertu pajjiżi anka fi stat partikolari, però ma dan ma jfissirx li ċ-ċittadini huma kontra tagħna Inti qed tagħti eh, attenzjoni fuq iż-żgħażagħ fuq is-sigurtà fl-Unjoni Ewropea u jiena naħseb il kummissjoni ħatejnek biex inti timxi fil-miri tiegħek eh, ċerta żgur illi anka il-valuri ħajġu eh, eh, ħarsa jina kontenta ħafna illi għanna Prim Ministru fid-Danimarka li huwa demokratiku. Grazzi ħafna għandu issa għall-Onorevoli Karas għall minuta u nofs. Eh, minuta u nofsa. Nifraħlek President. Jgħid il-kallemi, nispera li nkunu nistgħu naħdmu tajjeb flimkien. Din il-presidenza samil żewġ prioritajiet tittoħlo Ewropa responsabbli, Ewropa li tkun biex tkun responsabbli tkun waħda demokratika, eh, Ewropa demokratika turi illi il-Parlament Ewropa wrid ikun involut fuq kull livell u f'kull eh, teħid ta' deċiżjonijiet mingħajr il-Parlament Ewropew matul il-Presidenza Daniża xejn ma jista' jiġi deċiż. It-tieni irrid ikollna wkoll Ewropa responsabbli u din tkun waħda maquda. Huwa tajjeb eh, forsi li intom intomx fil-żona tal-Ewro għax palissa jisu hemm attentati biex ikun hemm din il-qasma eh, fl-Ewropa u naħseb li kwalinkwa risposta għal kriżi eh, ikollha miżuri li jittieħdu b'mod konġunt u li jassikuraw li aħna nimxu minn Unjoni Soċjali u Ekonomika għal waħda anka li hija maquda politikament. Priorità oħra li inti semmejt hija il-regolament tal-swieq finanzjari. Nispera li inti flimkien mal-Parlament Ewropew tkun tista' tieħu il-miżuri eh, neċessarji biex mod veloċi biex ikonna il-likwidità adattata u anka biex ikonna il-rizorsi propji fl-Unjoni Ewropea. Hemm ħafna xiri isir u nistaw jista' jkollna suċċess jekk naħdmu l flimkien. Grazzi ħafna. Uh il-kalim qed jifraħ lill-President jina nishti nifraħ l-presidenza l-Daniza minkejja li għanda dik il- minn kellejja soċjo-demokratika, però importanti wkoll wieħed um, jaċċetta l-sfidi li għaw f'dan iż-żmien fejn anka hemm din id-diviżjoni fil-Unjoni Ewropea minħabba nuqqas saqbil fuq kif se jkun din l-istabilità finanzjarja u għalhekk illi huwa importanti li l-Presidenza tittamel mill-aħjar li tista biex iħossib li l-Unjoni Ewropea kollha kemmi u biex taqat l sati membri flimkien il-proċess tas-suq intern. E, tnedija ta' miżuri ġodda anka biex nixprunaw is-suq internu biex naqdu l-Unjoni Europea u anka biex ikonna dinamika ekonomika neċessarja u nispa li dan ikun fil-qalba tal-presidenza Daniża. Grazzi ħafna. Jgħid il-President. Il-kollega Karenz għandu il-mikrofonu għal din ir-round. Grazzi President, jgħid il-kallimi, kollegi. Il-presidenza li messa għandha ħafna sfidi qoddema hemm il-kriżi tal-loro il-budgets multi annwali imma huwa importanti wkoll inħarsu lejn is-settur tal-enerġija illi qed isir ħafna u ħafna aktar importanti ġeopolitikament b'mod partikolari irridu nippromovu politika tal-enerġija konġunta komuni fl-Unjoni Ewropea. Għanna il-leġizlazzjoni illi tistipula illi il-trasmissjoni, il-sistema ta' trasmissjoni tiġi ma, eh, maqsuma eh, bil motta kif qed tiġi prodotta, imma hemm ukoll dak l-istati membri illi qegħdin jitħlu e, e, ma' pajjiżi terzi. E, u li jissa jkun li qed imorru wkoll kontra eh, interessi Ewropej. Jiena nħeġġeġ l presidenza illi tassikura illi il-liġijiet eżistenti jiġu implementati mhux biss fl-Unjoni Ewropea manka fil-pajjiżi terzi. Issa, na l-proċedura tal-catch DI għandi 28 talba biex titkellmu nixtieq kieku eh, il l-mikrofonu lil kulħadd imma kull ma għandna huwa ħames minuti biex nitkellmu f'din is-sezzjoni. Għalhekk ħan nipprova nikseb bilanċ bejn in-nisa u l-irġiel. L-ewwel għandna lill-Onorevoli Gargani. President, ikolli ngħid illi l-bira u l-lum smajna tlet diskorsi illi jagħtu tama lill-Ewropa tlet programmi, tlet strateġiji. Il-Sinjura President tal-Konsil nixtieq ngħidilha illi żewġ affarijiet importanti li jasemmit kienu li il-Danimarka timxi mad-destin tal-Ewropa u din mhix frażi kwalunkwe, din qed jimpenja illi ta' tissaħħa lill-Ewropa u li tkun disponibbli għall-Ewropa kif qalet fl-aħħar u li tara li jkun hemm dan il-metodu komunitarju qegħdin f'sitwazzjoni illi hija diffiċli din mhijiex retorika edin, ah, anzi, anzi, palissa l-izvilup waqaf, l-izvilup fl-Unjoni għandu il-priorità f'din il-modifika ta' trattat u dan permezz dan saru kol permezz ta' ftejemiet intergovernativi li jista jkun li laqas u wassal għal iżvilupp. Musta jkun hemm l-iżvilupp neċessarju bittejjemiet intergovernativi għalhekk il-Presidenza Daniża tittevita li jkun hawn dawn it-tipi ta' ftejemiet. L-Onorevoli Gomez issa. Il-Standard uh, and Poor il-ġima l-oħra għalu l-Unjoni Ewropea inkompetenti biex tifaċċa l-kriżi. Il-tensjonijiet sistematiċi, sistemiċi u qed jaffettwaw il-kompetittività tal-Unjoni Ewropea. Il-solidarjetà kien kien firaħa fil-miżuri li hemm l-aġenziji tal-rating qalu illi il-Sinjura Merkel u xi gvernijiet oħra mhuwiex qegħdin jgħinu ħlief biex iżidu aktar l-inġustizzja fit toro Ewropej. L-FTT hija bidu tajjeb, imma mhijiex biżejjed irridu nersqu lej armonizzazzjoni fiskali. Fil-Portugal, per eżempju, 19 minn 20 kumpaniji fil-Portugal eh, eh, eh, issa qed imorru f'pajjiżi oħra kif jistgħu jikkompetu f'din il-ġungla fiskali li teżisti bħal. Signor Lutford, Grazie ta' sessu president, jina nishti nati merba l-prioritajiet li tfaslu mill-presidenza ta' Danimarka għal mart kroniku bħad diabete u jena nifraħ mal tmexxija tal-Sinjura Sheldon Mosa li mexxi dan il-grupp biex anke nieħdu dan l-impenn. Id-diabete m'għadux bomba li verament waslet biex tisplodi, anzi ġa splodiet għannek għanda ħafna taħloq ħafna spejjeż għal ħarsin tas saħatana u għalhekk aħna u li jkollna strateġija għal ġlida kontra d-diabete. Però aħna nixtiequ wkoll inbertu l-mistoqsija u forsi xi darba nirċivu tweġiba x'qed jagħmel il-Kunsill biex l-Ungarija tieħu responsabilità tagħha hemm tilwima kostituzzjonali tista' tedet il-valuri Ewropej għad-demokrazija liberali nittama li aħna ser ikonna bidla fil-klab diplomatiku fiħdan il-Kunsill fejn l-ebda 27 stat membru ma jerfaw responsabilità tagħhom. Intom jiskom tħoklu dar xurxin biex timxu l-qoddim. L-Onorevoli Petros Kassa. Chair, Signor President, Sur Danimarka ja edha minn tawdin biex tmexxi sal-Kunsil u edha tħabbar li ser tmexxi il-komunità barra l-kriżi u tagħti wkoll lokal tkabbir. Fadal biss sitt xhur biex nagħmlu hekk. permettini nfakkarkom li uħut mill prioritajiet Eh, kienu fost il-prioritajiet tal-Belġu, l-Polonja, eccetera, eccetera. ċittadini kollha fil-fattu interessati biex jaraw dan, eh, dan din il-mira tintlaħa, pero meta ħna nħarsu lejn il-problemi ekonomiċi ħna nistgħu nkunu persważi kważi li l-Presidenza li jmiss ser ikollha tfassal prioritajiet simili. Il-Presidenza Daniża u kol titiħuħsib il-budget għal periodu tal-2014-2020 u, għalek aħna nabżon aktar finanzjament għall iżvilupp ta' stati membri ġodda. Dak li għandu xasam u kol ma l-Europa ekoloġika, Danimarka qed tipprovdi u kol tkabbir sostenibli ekonomiku, per fl-istess waqt tixti u kol tixħet l-attenzjoni fuq il-pakket tal-klima. Issa il-President jaqta' l-mikrofonu jgħat il-kelma l honorable Sala Franco. Grazzi tassew, Sur President, Signor Prem Ministru. Jiena nixtieq li l-Presidenza dan jkollha l-aħjar suċċess b'daw is-sitt xhur. Il-Presidenza li tbiddel eh, ta' rotazzjoni għal kull sitt xhur simbolizza in-natura demokratika tal-Unjoni Ewropea u l-mod kif taħdem. Però kol ma tippermettix għal ħafna possibilità biex taħloq impatt u jkollha impatt fis-sitwazzjoni li għanaw. Is-sitt xhur taħt il-Presidenza Daldiża jaħbtu wkoll mal-perjodu kruċjali għall-Ewropa u ċittadini tagħha. Huwa ċar l-istituzzjonijiet Ewropew ġew eh, ħadulhom postom direttorati li ma kienux daqshekk ta' suċċess u nittamaw il-Presidenza u l-President tal-Parlament u l-Presidenza li mis kun tista' tbiddel din is-sitwazzjoni. Sinjura Prim Ministru, il-Greċja hija prova tal-falliment tal-politika ekonomika tal-Ewropa u issa l-Italja u pajjiżi oħra tan-nofsinhar qegħdin ukoll isegwu dan il-pass. Hemm problema bit kappir, bilanċi u djejn li żdiedu, ir-reċessjoni saret qar u qed insibu ruħna verament e, fl-abbissi. Għalhekk aħna rridu naħdmu biex intejbu s-sitwazzjoni. Issa nagħti l-kelma l-Onorevli Alkan. Grazzi tas Grazzi u koll il-Prim Ministru li kella diskors ta' ħafna, pero nixtieq nisħaq fuq punt prinċipali hawnhekk Kun nishtiq nagħmel mistoqsija l-Prim-Ministru. Hawnhekk nishtiq nitkellem dwar artiklu 41 tal dokumentu amministrazzjoni tajba. Din hija xi ħaġa li ċittadini jridu jindirizzaw u jħarsu lejha u anki l-istituzzjoni Ewropej. X'fek aħna mhux ħajkonna leġislazzjoni fuq amministrazzjoni tajba f'dak il-każ il-Kummissjoni ser timxi waħedha. Aħna nafu dan minn informazzjoni li rċevejna u lura jekk il-Presidenza mhux ser tafas fuq dan fej hemmhekk hemm ħafna partiċipazzjoni ta' trasparenza wkoll min-naħa tagħha dan id-dokument l-amministrazzjoni tajba għandu jiddaħħal. U nittama li din kum ħaġa possibli għalek nixtieq nitolbok biex eh, iddaħlu dan il-sujġett, għax forsi mux eh, jider sabiħ da' suġġetti oħrajn ma' importanti ħafna. Issin l-Onorevoli Oken, grazzi tas-sews, President, fid-dawl tal-krizi ekonomika, ħna palissa affaċċjati bil-imp impjieg. Dan għandu jkun priorità fl-istituzzjonijiet tagħna. 23 miljun kumpanija fil-Unjoni Ewropea tagħna u anki 23 miljun ruħli qegħdin bla xogħol għalhekk aħna rridu naħdmu b'mod konġut rridu nassiguraw li ċittadini tagħna jistgħu jifmu l-intrapreneurship u anki iwaqfu negozji tagħhom permetti li nifraħ li l-Kummissjoni Ewropea fuq il-proposta għal eh, l-entrepreneurship soċjali, għax din hija xi ħaġa li ser tirrappreżenta 100 biljun euro f'dak l-għandu xasam ma tħul u ser ikun hemm madwar 7.5 fil-mija ta' saħħa eh, tal-it tal-ħaddim emmek. Din hija proposta tajba ħafna sur Barroso għalhekk nittama li b'mod konġut il-Prim Ministru u aħna stess nkunu nistgħu nadottaw dan waqt il-Presidenza tagħkom. Nittama li aħna nilħu dan il-għan nirringrazzjakom. Grazzi tassew, issa l-Onorevoli Tartan. Grazzi tassew, Sur President. Signora Prim Ministru, nixtieq nirringrazzjak tal-li prezentajt il-programm tal-Presidenza tagħkom. Fis-sitt xhur ta' qabel il-Parlament Ewropew adotta rapport fuq il-ġrida kontra l-faqar. Aħna l-kol konxi li l-problema dejjem qed issir sejra arm meta nqisu l-programmi ta' austerita' li ġew implementati f'numru ta' stati membri u dawn il-miżuri mhumiex qegħdin iżidu l-protezzjoni soċjali u l-impjieg. F'dan l-isfond x'inhuma l-elementi fil-programm tagħkom li ser jappoġġaw il-Kummissarju Andor biex kun jista' jikseb il-mira li joħroġ 20 eh, miljun ruħ mill-faqar. Jien sab dan huwa importanti rapport li adottajna jirakomanda li jkun hemm appoġġ aktar oli bagġitorju għal programmi Ewropej sabiex jieħol u jiġġieldu kontra l esklużini soċjali u l-faqar. Issa, kif taħseb li dan jista' jseħ permezz ta' negozjati fil-qafas finanzjari multianwali jidher li hemm żewġ kwistjonijiet importanti l-kwistjoni li wieħed ikompli il-programm ta' eh, għajnuna e, l-ikel u anke il-fond ta' globalizzazzjoni. X'inhuma l-opinjonijiet tal-presidenza għaliex dan ġie perikolat ukoll minn numru ta' persuni fil-Konsil. Grazzi ta' sew sal il-ħin biex il-Kummissjoni tkun tista' twieġeb. Grazzi ta' sew sur President il-mistoqsijiet fil-faġġew kollha indirizzati lil prim Ministru li qed rappreżenta l-Kunsill preżentament għalhekk dan huwa privileġġ li jiena mhux ser noħdi l-apposta sabiex twieġeb dawn mistoqsijiet però ippermettuli nuża dan il-ħin sabiex nerġa' nirrepeti l-ħtieġa biex nikkonċentraw fuq il-fat li rridu nikkumplimentaw l-isforzi tagħna f'dak li ndu jaqsam konsilazzjoni fiskali, tkabbir u anki miżuri adegwati. U jina nemmen li il-prezidenza daniza ta' bilħaq ser tkun imsiħab effettiv ħafna f'din il-kwestjoni biex iwasal għal rezultati b'mod pragmatiku jisib soluzzjonijiet. Il-Prim Ministru smajt il-Parlament u nistaw najdu li jider li jem appoċ wisa f'dan il-Parlament għal program tijak inti tista' isserraħ moħħok fuq il-Parlament u anki l-Kummissjoni Ewropea sabiex bekk aħna nkunu nistaw nilħu affarijiet u mhux nqogħdu nħabru affarijiet biklim fir. ġifri naslu għal affarijiet eh, konkret, implementazzjoni konkret, u għalek dal-klim nala u nefraħlek. Grazzi tassew Sur Barroso, President tal-Kunsil Prim Ministru Tony Schmidt. Toring Schmidt. President tal-Parlament Ewropew, President tal-Kummissjoni, kapijiet tal-mesċa tal-gruppi eżis, kollegi. Nixtieq nirringrazzjakom għal eh, kummenti tagħkom għax kien verament unuru pjaċir li nieħu sem f'dan id-dibattitu li aħna kellna llum. U dak li ser nieħu miħaj minn dan id-dibattitu huwa konvinzjoni ċara li iva mhux il koll naħna naqblu, pero nista' ngħid ukoll li aħna għanna konferma solida u rigoruza li għanna l-appoċ għal program tal-Presidenza Daniza u jina nirringrazzjakom ta' dan kollu. Aħna ser namlu dak kollu li nistaw sabiex bekk aħna nkunu nistaw nilqu l-aspettativi ta'kom u l-appoċ ta'kom. Għajmu ħafna suġġetti, żmien jafas, pero permettuli li nindirizza uħut mill-kwistjonijiet li intom għajimtu. Is-Sur Barroso, Sur Dol, għajmu l-kwistjoni tal-MFF uħut oħra minnkom għajm kwistjoni toħra, għahna ser bla dubju niprofaw nilħu l-għanijiet ta' dan il-punt ħajkun ħatkun priorità importanti għal presidenza Daniza biex naslu u namlu kemm jista' jkun dak li għandu x'aqsam qafas multianwali finanzjarju aħna ser niprofaw nimmodernizzaw il-perspettiva finanzjarja u Ser namlu hekk fejn aħna nkunu nistgħu nużaw rizorsi komuni tagħna biex u tkabbir u impik ġdid. Ippermettu li f'dan il-kontest ukoll naddi komment fuq il-FTT, Financial Transaction Tax, li għajjama l-Honorable Callaghan u oħrajn. Nixtieq ukoll nqajjem dan il-pont biex ma jkollniex tfixkil. Il-prezenza dan iża ser tindirizza dan id-dossier b'mod professjonali u bħala interlokutur onest. Aħna nixtiequ niġdu attenzjoni wkoll għall aġenda aktar wiesa ta' regolament finanzjarju li aħna beħsibna insaħħu waqt il-presidenza tagħna. Ħafna għajmu l-kwistjoni tal-Ungerija u din tgħod tas-Sur Vorhostat, is-Sur Harms u anki s sur Morales Kif intom il-kol tafu hemm dibattitu fl-Ungerija qed issir anki fil-plenarja eh, iktar tard war nofsinhar, però permettu li nistqar mod ċar u fil-qosor li il-Komissjoni taqdi rwol vitali bħala gwardjan ta' trattati tagħna huma sabu raġunijiet biex jibdew proċedura ta' ksur fuq almenu tlet kwistjonijiet kontra l-Ungerija u għalek dan aħna irridu neħduh ċertu serjetà. Aħna bħalissa qed nappoġġaw bisħieħ il-mod kif il-Kummissjoni qiegħda tindirizza din il-kriżi u ma użaw dak kollu li kien possibbli u meta jużaw ir-regoli aħna għandna it-trattati u jankunu ċari anki il-metodu tal-komunità. Aħna lek nappoġġaw il-Kummissjoni dwar dan. L-Istati membri kollha għandhom l-obbligu li iżommu mal-liġijiet tagħna u din hija parti integrali għal mod kif aħna naħdmu fl-Unjoni Ewropea. Bosta suġġerew il-kriżi il-tnaqqis ta' numru ta' stati membri tal-Unjoni Ewropea u l-ħtieġa għal tweġibiet f'din il-kriżi. Però qabel ma xi ħadd jiddeċiedi li din hija kriżi tal-Ewropa, jiena nixtieq infakkar lil din il-Kamra wkoll li ir-raġuni għalfejn aħna għandna kriżi ta' dejn dan l-Unjoni Ewropea u minħabba l-fatt li stati membri ma ħarsux il-budget tagħhom, ma ma mal-budget tagħhom dan jinsab fil-qalba ta' raġuni għalfejn aħna nisabu fi kriżi. U rridu nixtu l-attenzjoni tagħna fuq din mistoqsija. Irridu nixtu l-attenzjoni kol fuq soluzzjoni ta' Ewropew, pero jom ma ninsewx li il raġuni għalfejn aħna għandna kriżi ekonomika hija minħabba l-fatt li stati membri ma zammux ma' regoli tagħna. Dan għalhekk joħodni għal kwistjoni ta' downgrading ta' ċertu stati membri. Sur Verhofstadt għame referenza għal lingwaċ għal Credit Creating Agency ta' Standard and Poor's. Issa, jina, Standard and Poor's edin jirreferu b'mod speċifiku għat naqis ta' tkabbir u għat fiħdan l-istati mem tal-Unjoni Ewropea. U għalek għamlu dan it-naqis, għamlu dan id-downgrading tal-pajizi Da ma tqalx minn Soċjalista Demokratiku, għalu għalit għalitu Credit Rating Agency li l-asterita għanda tiġi segwiti minn inizjattivi ta' tkabbir. U Din twassalni għal din id-diskussjoni rigward it-kabbir u l-xogħol. U ħafna minnkom semmew dawn il-punti, is-Sur Swoboda, s-sur Hams, is sur Senegal, is-Sur Benson, is-Sur Jansen. U bosta membri oħra. Ippermettu li nistqarb mod ċar li l-ekonomiji Ewropej għalhekk iridu jikkonsolidaw, iridu jagħmlu dan u għal din ir-raġuni il-Presidenza Daniża u d-Danimarka ser tappoġġa il il-Fiscal Compact u permettu li nkun ċara wkoll li mhuwiex biżżejjed nixtu l-attenzjoni fil-konsolidazzjoni waħedha, irridu nixprunaw fil-direzzjoni tajba it-tkabbir u x-xogħol. Iż-żgħażagħ madwar l-Unjoni Ewropea kollha qed jistennew dan ix-xogħol minn naħa tagħna għalhekk issa rridu noħolqu xogħol xogħlijiet Ewropej u naqbel ukoll ma dawk il-kelliema li qalu għalfejn ma mmorrux lura għall-akbar suġġest suċċessi li kellha l-Unjoni Ewropea ġifiri il-suq waħdini. Huwa il suq intern li ħolo it-tkabbir u l-xogħol u għalhekk aħna nixtiequ niffinalizzaw ix-xogħol tas-suq wahdini Għalhekk Il-President tal-Kunsill Ewropew u jien qabilna li ma ninsewx il-kwistjoni ta' tkabbiru xogħol. U għalhekk aħna qabilna li fil-laqa tagħna ta' 30 ta' Jannar aħna ser nisħu fuq dan il pont u nassikuraw li mhux niddiskutu biss il-kwistin ta' konsolidazzjoni imma anki niddiskutu it tkabbir u l-impjek. Dak li nixtiequ nagħmlu fil-fatt ħafna minnkom ukoll semmew il-kwistjoni tal-efficienza tal-enerġija u din id-direttiva sur Thomas Semenda bħala rapporteru jinnapprezza. Hawnhekk nista' nirrepeta u nisħaq lilkom li jekk aħna rridu naraw riżultati ċari fuq l-aġenda tajba l-ambjent aħna rridu nħaffu. Issa din opportunità għandna Parlament Ewropew li jrid jaħdem fuq dan il-qasem, għandna Presidenza li tixtieq taħdem fuq dan, mela ejja nagħmluha tassew, għax fis-sitxur li ġejjin nistgħu nagħmlu hekk permezz ta' kooperazzjoni ma' xulxin. ħafna minnkom indirizzaw il-kwistjoni ta' unità Ewropea u l-metodu tal-komunità, s-surdol, s-surrul, eccetera. E permetu li nkun ċara, dak li ifassal, dak li jaqsam l-Europa u l-impen tana U dak li għat l-Europa wa l-impen tana biex nkunu nuru solidarita ma' xurxin, pero anki l-impen li l-metodu tal-komunità. Jiena naf li iċ-ċittadini fl-Unjoni Ewropea qegħdin ħarsu lejna bħalissa u jgħidu x'inhu dal-metodu tal-komunità, x'qed ifissru bil-metodu tal-komunità. Pero Jiena nista' nistqar illum li iva għadna nridu ndefenduh dal-metodu tal-komunità x'dak li jfisser il-metodu tal-komunità u li l-Ewropa m'għadix immexxija mill-aktar nies b'saħħithom, imma l-Ewropa hija mmexxija mill-liġi u d demokrazija. U ħbib tiegħi dawn huma valuri li rridu niddefendu. ma tajp li niddefenduhom mhux biss l istati membri żgħar imma għalina l-kol. Il-metodu tal-komunità u l-unità Laqda Ewropea għandhom ikunu miri ewlenin fil-ħidma tagħna u permezz tal-għajnuna tagħkom eżis ħbib tiegħi, membri onorevoli tal-Parlament Ewropew, eja nagħmlu dan kollu possibbli, eja naħdmu flimkien, ejja nħol riżultati rizultati għaċ-ċittadini tan-Ewropej. Jiena konvinta li aħna nistgħu nilħu dawn l-anijiet u jekk jirnexxilna namlu noħol u u kol tri barra il krizi Ewropea lejn Ewropa mimlija ġit. Grazzi. Vielen Dank, Frau Ratspräsidentin. Grazzi tassew, Sinjura President tal-Kunsil, eżis kollegi nirringrazzjakom għal dan id-dibattitu tant disciplinatu u issa nixtieq nitlobkom biex issibu poskom sabiex hekk aħna nkunu nistgħu nkomplu bl-aġenda tagħna.